Good afternoon everybody and I would like to welcome Wara nofsinhar tajjeb l kulħadd nixtieq illi nistieden is-Sur Dimitrios Megas fisem l-Aġenzija tal-Ambientali u l-organizzazzjoni jisimha ħbib tal-pjaneta, ħbib tad-dinja. U aħna u kolla nilqaw fostna l-petizjonant. Iħor nishti u koll nejt merħba l-pol, spajt nittama li jtni pronunċa smek mod korrekt, dan huwa dwar il-petizzjoni wieħed wieħed li ta' seba' U petizzjoni 0742 nixtieq ngħid merħba lil Andreas Varna Kiotis u mill-Kummissjoni Ewropea nati merħba l-koll l-sur Paul Spajt. għan għaddu għal petizjoni wieħed wieħed tlieta seba u 0042 fejn għandna sur Vassilios Jogas li huwa advisor fissem il-Ministerju tal-Ambjent Grik. Nixtieq nilqalilkom il-koll. il kom il koll U nixtieq li ngħaddu issa sabiex niddiskutu dawn il-petizzjonijiet u dawn il-diskussjonijiet eh, fuq il petizzjonijiet kollha li semmejt nagħmluha bħala diskussjoni konġunta nisimgħu l-ewwel is-sur Megas sabiex jitkellem fis-sem l-assoċjazzjoni Friends of the Earth. Jekk jogħġbok. Mikrofono sa sparakalo. Πώς ανοίγει το μικρόφωνο. Εντάξει, άνοιξε, άνοιξε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ε, καλησπέρα. Tismawni naħseb, tajjeb. Mela, l-odwa tajba, jena ġej mir-reġun rib ta' Tessaloniki, nirrapprezenta l-Assoċjazzjoni Friends of the Earth, U flimkien ma l-Assoċjazzjoni tal-Ambjent u anka l-Assoċjazzjoni Ekoloġika ta' Tessaloniki aħna qegħdin nipprotestaw kontra l-operazzjoni tal-misbla ta' Mavro Raċi fil-provinċja ta' Tessaloniki u aħna nixtiequ illi jadottaw miżuri min-naħa tal-Unjoni Ewropea kontrihom namluwa marufa li dawn in-nies qegħdin jagħmlu operazzjoni illegali nixtieq li intom iżuru reġun tagħna ħalli tkunu tistgħu taraw bajnejkom illi permezz ta' dan ix-xogħol ta' din il-ħidma qegħdin neddu l-ambjent tagħna l-ġejjieni tagħna u anke l-kwalità tal-arja li aħna qegħdin eh, ikollna fir-reġjun tagħna. U anka din tista' taffettwa s-settur agrikolu ta' trawbin tal-bejjem u anka tal-ħaxix u l-frottana. Aħna rajna li dil-mizbla ta' Mavraraċi edha fil-provinċja tagħna hija għolja ħafna dil-mizbla olja ħafna issa u kienem u kol dinja zona illi għamedda minn ħafna terremoti u dan mux għet ikun ikkonsidrat dan il-fattur fl-istudju li sar. Meta bdiet bla preparazzjonijiet taħħa tal-mizbla minkejja li kienem ħafna ġezzjonijiet miċ-ċittadini tar-reġun, aħna konna mweda minnaħa tas-servizzi illi kollox ħajkun organizzat tajjeb ħafna, li l-operazzjonijiet ħajkunu mixin tajjeb, però aħna rajna l-operazzjoni tal-miżbla kif kienet qed titmexxa u stajna nikkonkludu li barra minn din il-miżbla hemm l-ilma li tikun ikkontaminat minħabba l-iskart u dan l-ilma mbagħad qiegħed imur fil-baħar ta' Korunja anzi fil-fladira ta' Korunja. U intom tafu li din l-adira hija imħarsa minn konvenzjoni internazzjonali favur il-ħarsin tal-ambjent. U dan ir-reġun suppost huwa protett ukoll minn bosta programmi tal-ħarsin tal-ambjent. U jena naħseb illi din hija żona propju li tirrigwarda viċin il-misbla u dan u din hija żona li hija protetta mill-programm Natura. Jina naħseb illi din l-operazzjoni ma nistgħux nħalluha topera u aħna din nsaqsu din hawnhekk biex nsaqsu x'se jiġri dwar din il misbla X'se jiġri sabiex nikkonsidraw l-ambjent, nħarsu l-ambjent u anka nħarsu s-saħħa ta' ċittadini ta' dan ir-reġjun. Aħna kuntatjajna l-amministrazzjoni tħossib il-ħarsien tal-ambjent anka fir-reġjun ta' Maċedonja. Aħna f'dan l-aħħar sentejn ilna nippruvaw nikkontattjawhom U s-servizzi tal-amministrazzjoni għallulna illi kienem ksur tal-liġijiet u li kienem u koll pini imposti kontra dawk li timmexxu l-operazzjoni. Però jkolli ngħid illi insewet qalbi meta nisma' li l-amministrazzjoni u it-tmexxija tal-reġjun mhux qegħdin jgħidu illi verament kien hemm ksur kontra il-liġi tal-ħarsien tal-ambjent u li qed isir kollox sabiex jiżguraw li din l-operazzjoni taħdem tajja, però naħseb li din hija gidba dak li qed jiġri f'din l-operazzjoni f'din il-miżbla mhijiex xi ħaġa li hija tajba l-ambjent mhijiex xi ħaġa li hija tajba s-saħħa taċ-ċittadini li jgħixu f'dan ir-reġun. U l-autoritajiet illi stħarġu s-situazzjoni u kol konfermaw li dan mwix il-każ illi qed isir sara kbira. Kien hemm 32 miljun euro involut bħala pena wkoll. U uh, jekk mniex sejr żbal, kien hemm ukoll ammont iktar kbir ta', ta flus li kien impost bħala multa. Issa aħna Nixtieq nsaqsukom x'edin tagħmlu sabiex tħarsu l-reġun tagħna u saħta ċittadini tagħna. Nixtieq li intom tikkunsidraw is-sitwazzjoni tagħna tippruvaw issolvu il-problema tagħna minħabba li aħna sa fejn nafu aħna dan huwa proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li suppost suppostijiet iħares l-reġun tagħna u bħalissa jkolli ngħid illi qegħdin naraw li dan il programm qed ikun estiż u għal din raġuni żgur li ħajkun hemm iktar fondi sabiex jiffinanzjaw dan il-programm. U parti minn hekk dan il-proġett hija tikun operat iżda b'ċertu eċċezzjonijiet. Kien hemm deċiżjoni illi fil-fatt kienet bin-numru 6990 illi kienet eh, propju dwar din l-operazzjoni tal-misblaz dan bat xi sentej u tliet snin wara rajna li din id-deċiżjoni nbidlet u kien hemm ċertu kundizzjonijiet oħra li kienu implementati li ma kinux daqshekk pożittivi fir-rigward tal-ħarsien tal-ambjent u issa bħalissa għaddej proċediment tal-reviżjoni illi qed jikkonsidra il-kondizjonijiet illi qegħdin jaffetwaw l-ambjent u permessa din ir-reviżjoni aħna qegħdin naraw li verament situazzjoni sejra għall specialment speċjalment għall-ambjent. Aħna danna fuħ u diġà rajna illi dan kien ikkonfermat ukoll fil istarriċ li sar mir-reġun. Ġifieri naħseb il kondizjoni trid ikun iktar stretti u għanna u koll id-direttiva 98. Importanti li din tkun rispettata u importanti li niftwajni noqdum dak li għat jiġri fil-reġun tana. Walek jataw jena illum. Xtaqt dak pala dak li għat issa pala introduzzjoni u issa Is-sur Ħazzi Paradidis ħaj jitkellem ukoll u ħaj jitkellem fissem l-assoċjazzjoni favur l-ambjent u nixtieq nirringrazzjak qabel ma nkomplu nitkellmu. Grazzi ħafna. Issa nixtieq illi nistieden lis-sur Paradis issa biex jitkellem, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena President tal-Assoċjazzjoni Ambientali tal-Reġun Lakadas u aħna fil-fat f'dan ir-reġun għanna zoni mħarsin mill-proġett u mill-programm Natura 2000 u anka programmi oħrajn ambientali din il-mizbla ta' Mavroraċi edha fuq olja ta' xi metru u aħna nafu illi din il-mizbla edha fil-fatt wassal għal tniġġis anka fil-fladira tal-viċin u anka taffetwa b'mod negattiv l-ambjent tal-madwar. Din il-mizbla qed taffetwa ħafna b'mod negattiv fil-ekosistemi u anka ċittadini u dawk in-nies illi qed jaqgħu lejxin tagħhom mill-agrikoltura u mis-sajt. U dan naturalment hija jaffettwa s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom, ġifieri importanti li naraw li din hija problema li ħad tibqa' taffettwana fit-tul għalhekk huwa importanti li narfu din il-problema u għalhekk nixtieq insemmi xi ftit dokumenti. Pereżempju fis-sena 2010 kien hemm il-menti mill-assoċjazzjonijiet favur l-ambjent tar-reġun li kienu qed jitkellmu kontra din il-mizbla talbu għal proibizzjoni ta' din il-mizbla li kienet ta' periklu, li kienet teddet l-ekosistema u il-reġun. Ah, kien hemm ħames kontrolli differenti fejn verifikaw li kien hemm skart ta' eh, perikolus li seta' jeddet il-reġun, bat fis-sena 2011 kien hemm ħafna il-menti anka mill-Assoċjazzjoni Friends of the Earth u kien hemm ħafna verifiki li kienem ħafna il-majiet il fil-reġun, fil-anka fil-adira ta' Korunja li kienu imnitsa minħabba il misbla Kienu kontaminati minn dan l-iskart. Fis-sena 2012 kellna zjara minnaħa tal-autoritajiet li huma responsabbli għall-ambjent U aħna rajna li kienem u kol problemi ta' natura oħrajn. Bat kienem evalwazzjoni tal-impat fuq l-ambjent għal Mizbra ta' mravroraċi u dan din l-evalwazzjoni għamluwa propju dawk li operaw din il-mizbla u ma għalu li ma nebda problema ġifiri jina naf li nisnejdu l ċert li jem ħafna t-nġis li jgħat jinħas ħafna f'din id-zona kienem multa u koll li kienet Eh, imposta fuq l-operaturi ta' din il-mizbla ta' xi 63 miljun euro li kienet verament edha tikkondanna dan it-tniġġis tal-ambjent u aħna rajna illi ma kienx qed ikun eh, rispettat l-ambjent laqqas xejn u s-situazzjoni għandha bżonn li tkun kontrollata b'mod sistematiku. Apparti minn hekk aħna naħsbu illi kien hemm ħafna verifiku wkoll ta' dan it-tniġġis, ma hemmx għalfejn qgħod insemmilkom id-dokumenti u l istħarġ kollu li sar. Iżda jiena naħseb illi aħna marċivejna l-ebda informazzjoni dwar li ma tip ta' eh, azzjoni qed tieħed kontra dawn il-każijiet propju anka kontra l-operaturi tal-mizbla tal-Movroraċi aħna rajna wkoll li dan l-ilma kontaminat u u ukoll imur fil-ħamrija tal-madwar u jekk aħna ma nżommux il-ħarsien tal-ambjent mux f'dan il-każ biss issa fil-każijiet kollha, aħna nafu li dan jista' jkun ta' periklu. U apparti minn hekk aħna rajna illi dawn l-elementi u s-sintomi ta' tniġġi se din jinħassu anka li lin minn din iż-żona tal-madwar il-miżbla. Jiena naħseb li hemm ċertu kundizzjonijiet importanti li rridu jkunu rispettati, hemm ċertu informazzjoni li l-operaturi tal-miżbla mhumiex qegħdin jituna u jiena naħseb illi il-livelli li huma il Eh, li huma permessi qegħdin jinerbu f'dak li għandu xi qasam it-tniġġis għan biżna tal-75%. Issa apparti mill-madwar li huwa mniġġes minħabba l-miżbla kif qedtilkom eh, minħabba dan it-tniġġis aħna biżna il-livellu aċċettabbli ta' tniġġis minħabba operazzjoni bħal din qegħdin naraw li hemm ħafna wkoll elementi negattivi anka fl-arja li aħna għandna f'dan ir-reġun minħabba din il-miżbla u kien hemm ukoll posta pożizzjoni tustqarijiet li saru min-naħa tal-assoċjazzjoni tagħna. U kien hemm ukoll multi oħrajn li kienu imposti s-sena li għaddiet u din is-sena ta' miljuni ta' euro erġajna. Issa dak li ġara kien illi fl-aħħar mill ħar l-affarijiet xorta waħda qegħdin kif kienu qabel ma tisir xejn, għatem hemm ikun hemm skart li huwa ta' periklu tad-di tal-ambjent li qiegħed jinfirax mhux biss maż-żona żdan kalilin kienem u koll ħafna il-menti minħabba li kienem mirwejja għawijin ħafna kem fil-mizbla anka madwar il-ġona tal-mizbla li kienet taffet babbont negattiv fil-ċittadini li jiexu f'din iż-żona. Issa, il-ħruq tal-iskart aħna rajna illi fil-fatt dan imur li lin, ovvjament minn din iż-żona biss li qed nitkellmu dwarha minħabba li dan qiegħed fl-arja u aħna nafu li ħafna mill-ħażliet tal-iskarp mhux qed ikunu konformi mar-regoli hemm ħafna awtoritajiet illi konfermaw li verament hemm ksur tal-liġi ambjentali u kienem ħafna kontrolli illi saru anka mill-assoċjazzjonijiet favur l-ambjent fir-reġun illi ukoll qalu illi aħna konfermajna ħafna drabi illi dawn ir-regoli kienu miksura Bosta drabi, aparti l-irwejja, aparti t-nġis, aparti l-kontaminazzjoni fl-ilma u fil-ħamrija u fl-art illi hija fil-madwar. Dan huwa ksur li aħna qed nesperjenzaw ta' kuljum u aħna bħala assoċjazzjonijiet favur l-ambjent rridu nużaw il-miżuri li għandna dispożizzjoni tagħna, il-mezzi li nitkellmu mal-istituzzjonijiet Ewropej sabiex nagħmlu xi ħaġa favur il-ħarsin tal-ambjent, ħalli namlu xi ħaġa dwar dan it nġis fl-arja, t nġis fil-ħamrija, t nġis tal-ilma tar-reġun tagħna. U aħna f'dan ir-reġun qegħdin ngħixu u naqalaw lejxin tagħna ħafna minna minn riżorsi naturali u dan qed ikunhom niċsa u sort sfortunatament l-affarijiet baqgħu mexxin kif kienu mingħajr ma tieħdet l-ebda miżura u dan huwa għata dannu għall-ambjent mela aħna xat nipproponu. Qegħdin nipproponu li l-ippjanar reġjonali għandu ikun eh, irrispettat u għandu jimplementa ċertu miżuri u aħna nafu illi dan huwa dan li qed jiġi bħalissa huwa kollu legali din l-operazzjoni tal-miżbla hija legali u nixtieq li tieħed azzjoni u jiena nixtieq illi intom tarfu li hemm periklu kbir għal miljuni ta' ċittadini li jgħixu f'dan ir-reġjun u ħadd ma jista' jikkonferma biċ-ċert iżda illi il-membrin li qed titpoġġa hija biżejjed sabiex tħares minn dan it-tniġġis milli jinfirex anka fiż-żona. Jiena jkolli ngħid illi din hija xi ħaġa hija sitwazzjoni li mhijiex aċċettabbli u anka jekk naħsbu fuq il-ħruq tal-iskard f'dan ir-reġun, reġun bħal tagħna, aħna kif edna diġà e, e, kif eh, aħna tkellimna anka fuq eh, operazzjoni ta' Agnes Antonios. Jiena naħseb li din is-sitwazzjoni tkun investigata ħalli vekk aħna nkunu nistgħu nipprojbixxu iż-żewġ operazzjonijiet tal-miżbliet li semmejtulkom u jiena nixtieq li direttiva 98 tas sena 2008 għandha tkun implementat, għandha tkun e, trasposta anke fil-liġijiet nazzjonali kif suppost ħalli bekk eh, aħna naraw l-inħarsu l-ambjent u nħedġiġkom sabiex iżżuru din iż-żona li taraw bajnejkom. Aħna kellna ukoll rappreżentanza mill-Ministeru tal-Ambjent ma kienx hemm negozjati. Iżda rajna illi fil-fatt vera li għallu li ħajkun hemm verifika tal-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent u uh, jideri li l-permess mhux ħajkun irtirat u qed jiġri xejn għal raġuni jiena naħseb illi irridu noqogħdu attenti, speċjalment jekk is-sitwazzjoni ambjentali hija daqshekk negattiva, rridu nihdu azzjoni. Iva, grazzi naħseb li issa jmiss li nisimgħu lill-Kummissjoni Ewropea sur spajt sinħalli fidejk. Grazzi ħafna. Signor President, ningrazzja ħafna l-persuni li ġew resqu il-petizzjoni tal-informazzjoni li tawna. Mill-informazzjoni li tawna in-nies li tirresqu l-petizzjoni jidher li hemm nuqqasijiet kbar fl-operazzjoni ta' din il-nisbla illi deru biċċar fl-aħħar ispezzjonijiet li saru fit-2 ta' ġunju u fit-22 ta' ġunju ta' din is-sena. Kif jaf dan il-kumitat, il-kwistjoni tal-ġestjoni ta' l-iskart hija problema fil-Greċja kollha l-Kummissjoni ħadet numru ta' miżuri u ħadetazzjoni azzjoni, aħna kellna każ orizzontali fuq miżbliet illegali u fil-fatt wasalna sabiex nimponu multi ta' natura finanzjarja. Aħna wkoll ħadna azzjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-ġestjoni tal-iskart perikolus u ħadna wkoll in konsiderazzjoni numru ta' każijiet ta' ksur kontra miżbliet individwali li għandhom il-permess legali, iżda li mhux qed ikunu operati b'mod kif huwa suppost, kjatu, temploni u hemm ħafna miżbliet oħrajn li mhux qed jopperaw kif suppost. L-infurzar tal-liġi Ewropea hija responsabilità li tinqasam bej il-Kummissjoni Ewropea u l-Istat Membru. Jiġifieri, dak li għandna bżonn aħna huwa li l-Istat Membru jieħu azzjoni sabiex jikkontrolla l-operazzjoni ta' din il-miżbla u jieħu kull azzjoni li hija possibbli sabiex jagħti rimedju għal ksur tal-liġijiet u kif qalu dawn in-nies li qegħdin jresqu l-petizzjoni aħna mhux qegħdin nitkellmu fuq uh, stat membru li mhux qed jieħu azzjoni huma imponew ħafna multi mhux fuq darba iżda anka iktar minn darba. Issa aħna li rridu namlu huwa li nirrimedjaw is-sitwazzjoni u n-nuqqasijiet li bħalissa jidru biċ-ċar fl-operazzjoni ta' din il-miżbla. Il-Kummissjoni bħalissa għandha fajl miftuħ irdwalu għaddin nikkonsultaw l-autoritajiet Grigi, aħna tinkomplu nikkontrollaw l-azzjoni li qed tittieħed u anka naraw li nkomplu nosservaw is-sitwazzjoni qegħdin noqogħdu attenti għat weġibiet li aħna ħanirċivu mill-awtoritajiet Grigi u anka noqogħdu attenti għall-informazzjoni li jistgħu ituna n-nies li huma attivi f'dan ir-reġun. Grazzi. Thank you very much. And, uh... Grazie. Grazzi. Ohi oh, monokiri ojine. Ne, akrivos, akrivos, aftojne. Sas parakalotto logos ine jasas. Grazie, signora Presidente. Jiena ġej mill-Ministeru tal-Ambjent tal-pajjiż tiegħi u nixtieq nagħmel ehm, kumment ġenerali wara li smajt il-rappreżentant tal-Kummissjoni li għamel referenza għal maniġar tal-iskart ġewwa pajjiżna li fil-fatt iva għandu għatta problemi Naħseb li dan huwa rikonoxxut li fl-aħħar sentejn għamilna sforz kbir ħafna biex intejbu dan li maniġġar tal-iskart u l-problemi marbutin miegħu. Nixtieq ngħid li l-ġerarkija l-ġdida fil-maniġġar tal-iskart skont il-leġiżlazzjoni Ewropea mod partikolari dwar wara l-2012 li tenfasizza l-iktar fuq il-prevenzjoni meta l-produzzjoni tal-iskart fuq l-irkupru tal-iskart u fuq il-riċiklaġġ. U bħala l-aħħar pass tal-ġerarkija hemm um, il-miżbliet. Aħna adottajna din il-mentalità ġdida fil-Ministeru tagħna u uh, hemm deċiżjoni li għadha tittaddi fuq livell ministerjali u ser issir leġiżlazzjoni qabel l-aħħar tas-sena din il-politika l-ġdida li għandna qed tiġi ser tiġi imposta f'ġew pajjiżna wkoll aħna nafu li hemm ta' problemi fatt ta' miżbliet differenti u nixtieq nagħmel referenza wkoll għal dawk illegali jew inkella dawk mhux kontrollati li l-Kommissjoni wkoll tanalizza u l-Qorti tal-Ġustizzja wkoll billi tagħmel sanzjonijiet fuq pajjiżna. Qed nistennew ukoll deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq il-multi. Għanna, kena madwar 3000 Eh, miżbla illegali issa huma madwar sebejn. Anka dawn is sebajn issa ser jinħalqu fl-ewwel semestru tal-2015 ser jingħalqu dawn il-miżbliet illegali. U biex nalquhom għazilna liktar soluzzjoni faċli, ġifiri dik li nitfaw l-iskart f'miżbliet legali. Bħalissa għandna 75 legali ġewwa l-Greċja, però xortat hemm ċertu problemi. L-ewwel pereżempju huwa Fassaloniko fejn hemm l-ikbar eh, miżbla tal-Greċja u il-ko-kapitali Saloniko titfa l-iskart kollu tagħha hemmhekk is-soċjetà tal-Greċja timmatura u qed iktar konxja tal-protezzjoni tal-ambjent fuq il-bżonn tad-dialogu soċjali fuq trasparenza u l-amministrazzjoni griga ma triċ ikolla lebda problema mal-ċittadini. ma nistawx però naddu għal riċiklaċ meta il-bqija ta' ċittadini qed jobjezzjonaw kienem tribunali fil-Greċja li intervjenew fuq il-funzjonament ta' uħut mill mizbliet Intervjena u koll il-Kunsil tal-Istat. Għatem problemi u dawn irridu nifacċawom, hemm il-mezzi u hemm ir u wkoll. Iżda irridu nikkalkulaw ukoll bilanċ bejn dak li irridu li jsir u l-bżonnijiet li hemm. Speċjalment meta nġu għal katina tal-eliminazzjoni tal-iskart. Irridu nazzaminaw is-sitwazzjonijiet kollha u naħseb li l-Kummissjoni ser tagħmel dan kif ġamlet fil-program passat il-problemi li jiġu rapportati, per esempio f'dawn iż-żewġ każijiet li qegħdin naraw illum, hemm kontrast kbir ħafna min-naħa tal-amministrazzjoni, min-naħa tal-entitajiet li jitjamlu sorveljanza jew maniġjar ta' dawn il-miżbliet. l-ispetturi mill-Ministeru jmorru jagħmlu dawn l-istudji kif jagħmlu l-entitajiet lokali u fil-każ speċifiku tal-miżbla ta' Mavroraki kien hemm każijiet varji. Irridu nkomplu b'dan id-dialogu u rridu nimxu għal l-eżaminazzjoni u l-problemi li ġew individwati rridu nsolvuhom. Din hija l-pożizzjoni tal-Ministeru rajna x'kienu l-problemi li jeżistu anke jekk dawn il-problemi mihomx eżattament il-kompetenza tal-Ministeru tal-Ambjent. Il-Ministeru tal-Ambjent għandu l-kompetenza li jagħti il-permessi, il-liċenzji u ġie ppreżentat eh, dossier lis servizz tal-Ambjent tal-Ministeru. tal ambjent tal ministeru għal rinnovament tal-kondizjonijiet ambientali u biex tinħata il-licenzja għal din il-mizbla. Imma għada ma teħdiċ deċizjoni. Is-servizz tagħna jrid li nżommu il-kundizzjonijiet, nirrispettaw il-kundizzjonijiet u wkoll il kundizzjonijiet ta' xalijiet futuri li jridu jisiru għal protezzjoni tal-ambjent, ġifiri deċizjoni għadha ma teħdiċ. Iżda il-Ministeru tal-Ambjent ser jibqa' dej bil-proċedura Mill-lat tal-immaniġjar ehm, tal-mizbla ta' Mavraraki li jattini l-ikbar ġewwa l-Greċja. Din l-entità għamlet eżaminazzjoni fuq miżbliet fil-pazzat għal itom u bidlitom f'parks. Il-park ta' Termes, per eżempju, dan il-park ta' Termes huwa eżempju ta' ristrutturazzjoni ta' eh, mizbla antika. Għal problemi li semmew ġew imsemmija żewġ proposti ta' finanzjament. B'mod li il-leakage tal-liquidi jiġu solvuti, tiġi solvuta. naraw li tiġu segwiti ħafna analizi, ħafna studji ta' dawn il-likwidi li ħirġin u ġew prezentati rapporti wkoll. għal żewġ każijiet ġi mitlub il-finanzjament mill-Ministeru tal-Ambjent bil-finanzjament programmat mill-Unjoni irridu niffaċċjaw il-problema ta' dan it-tip u jrid ikun hemm ukoll installazzjoni biex tipproteġi l-ilma u mbagħad wara tagħti iktar sigurtà fir-rigward ta' dawn il-likwidi. Aħna ser naraw fil-futur kif ser jirnexxilna li dawn l-affarijiet iseħħu u li nieħdu ħsieb dawn il-proġetti nirrispettaw l-inkwiet um, tal-ċittadini u fejn hemm problemi aħna nħossu li um, iġidu jissolvew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment ġi biex titkellem magħna u għamlet studji fuq qatt ta' postijiet fil-Greċja żjaru ħames postijiet ħamet mizbliet fostom din ta' Tessaloniki. il-Bank Ewropew tal-Investiment qal li dan il-flus dawn il-flus investiti m'għandhomx jiġu mitlufa. Ir-rapport huwa tas sena l-oħra fuq il mizla ta' Mavraraki u jagħmel referenza għal dan il-każ partikolari jinduna x'kienu il-djufijiet anke jekk mhux kbar ħafna. U wieħed isemmi din il- um, il bħala state of the art minkejja d-difetti żgħar li għandha din il-mizbla għanda tiġi iffinanzjata bħala mudell. U allura rridu ninsistu fuq il-fatt li rridu nifacċaw il-problemi u kol rridu noħol u dawn il-proġetti. Kif uh, eh, il-pjanata mill-Greċja? Għaliex la darba dan kollu jisir? u la darba jisiru il-mizbliet biex fihom imorru il-imur l-iskar ta' Tessaloniki, ek aħna nkunu solvejna problema kbira. Problema ta' belt li eh, għanda uh, miljun u nofs abitant. Irridu li din il-mizbla eh, la darba jispiċċaw ix-xogħlijiet tinkludi modell ta' modernità fil- fil-qasam tal-iskart. Umbaħt kif għettilkom fil-bidu nistaw nifukaw fuq il-riċiklaċ, fuq il-rikupru tal-iskart. Mod partikolari f'dan il-post fl-aħħar sentejn saru passi kbar ħafna għar-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart biex bekk jonqsu jonqos kemm jista' jkun um, l-iskart li jiġi meħud ġewwa l-miżbla ta' Mavroraki. Grazzi, issa naddu għal petizzjoni li jmiss 0742 ta' imres Amin Andreas Varjon Tokis. Κύριε proedre, κύριοι tu Προεδρείου. Signora President, jiena grat u kontent ħafna li nista' nitkellem bil-Grek u li nista nisma l-lingwa tiegħi. Kont inħossni ħażin ħafna kieku ma stajtx nitkellem u nisma l-lingwa tiegħi biex nispjega l-problemi li għandna. Jiddispjaċini li mhux qegħdin hawnhekk il-membri parlamentari Griegi. Kont inkun iktar ottimista kieku kienu għaw. Il-niġi għaw 11 sena. U dini għal ħames darba li hija tawnek. Edna bosta drabi x'inhuma il-problemi li hemm fir-reġun tagħna jiena qed jataw kemm bħala ċittadin u anka bħala sindku. Fl-2002 wafqet il waqaf il-bini tal din il-mizbla. Jiena kelli nieqaf inkun sintku għaliex kont qed nagħti fastidju. Illum mhux qed nirriskjaw biss l-ambjent imma tiġi riskjata wkoll id-demokrazija fir-reġjun tagħna. Aħna maqudin b'dan għandna d-demokrazija imma jekk id-demokrazija mhijiex m'għandix il-ġustizzja magħha ma tiżistix id-demokrazija. Nixtieq ngħid li eh, l ġustizzja ġiet il fir reġun tiegħi id-deċiżjonijiet li saru mit-Tribunal Lokal mill-Kunsill tal-Istat. Għamnek mux se nitkelmu dwar każ ġdijt Dreyfus. Pero hemm ċertu kwistjonijiet bejn it-tribunal u iċ-ċittadini. Sa mill-2003 fl-2003 inkisret il-direttiva 491 tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad ittieħdet id-deċiżjoni 502 ittieħdu wkoll deċiżjonijiet ġodda ġewwa Brussell. Konklużjonijiet ġodda. Il... L-aħħar deċiżjoni 995 kisret ukoll anzi nkisru għad ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea, serja sħiħa minnhom, u allura fejn huma dawn il-liġijiet? Il-liġijiet din jinkisru. U dan ifisser li l-ġustizzja intesiet min qed jikser il-liġi qed jistenna biex jara jekk il-limis, darba limis li jikser il-liġi u se jikseb xi vantaġġ. Jiena sibt 12 il-każ fejn inkisret il-liġi. Dawn huma gravi. U fost dawn hemm uħut li jiena kont ġar rapportajt, uħut oħrajn huma ġodda. L-ewwel kienem bosk u qatawħ. Ħalew nofs bosk. U fin-naħa l-oħra, fin-nofs li neħew, għamlu mizbla. Sabu l-ilma li huwa importanti għasl biex jisaqqu imma njoraw dan il-fatt din hija żona sismika, jiġifieri ikun hemm terremot jispiċċa kollox ma jibqa' xejn hemm. Din hija żona agrikola hawnhekk din id-darba kont ġibt prodotti minn dan l-istess reġjun. Batul l-aħħar laqa li kontaw fija jien. Dawn l-affarijiet ifakruni f'Aristotile. Fejn jgħid xlaħjar namlu nagħmlu liġijiet tajbin jew liġijiet żiena? x'inhi l-aħjar ħaġa li għandna bżonn liġijiet tajbin imma mhux applikati jew liġijiet ħażina li jiġu applikati. Ma teżistix liġi perfetta, imma irridu napplikaw il-liġijiet li għandna. Ġifiri, jekk nibdlu il-ħin kollu l-leġizlazzjoni mu se naslu għal xejn. Għaliex ikun biss tnaqis fil-validità, fil-forza tal-liġi. Dak li għanna bżon huwa l-applikazzjoni tal-liġi. Tal-liġi eżistenti. Ma nistawx inħallu ftit li għagġiċu rridu moltu koll l-imprenditori li uh, għamlu din il-ħsara kollha, erdu l-ambjent, nirċsu l-ilma, irridu li jittilqu minn dan ir-reġun. Għaliex inkella r-reġun ser jispiċċa il reġun deżert. Għanna bżon ta' persuni li jirrispettaw il-liġi. U li jintervjenu u jagħmlu multi fejn hemm bżonn. Sa minn Marzu saru investimenti li però miħomx sejrin fej suppost. Għal daqstant u importanti li jintom illum tifmu uħut mill-affarijiet ksur u trasgressjonijiet jeżistu. Ħafna nies foqra mir-reġuni ma jafux iktar kif se jisfruttaw l-art tagħhom li qed tiġi F'dan l-istadju minkejja l-multi li saru maw lebda riżultat. Aw tniġġis tal-ambjent. Anka wieħed li jiġi sempliċement jara jinduna li hemm nuqqas ta' ġustizzja fir-reġun tagħna. Jien irrid eh, li konna għajnuna mit-tribunali li għandhom il-possibilità li jwaffqu ix-xogħol ta' dawn il-magni irrid ma nitkellimx fit-tul u nixtieq nikkonvinċikom. Sfortunatament minix daqshekk elokwenti bħal l-10 saġġi ta' Ateni, imma hawnhekk bdiqa f'qalbi inħabbar hawnhekk dak li qed nara. Anke jekk m'għadniex sintku, qed nara li jaw u eh, qed inħoss sofferenza kbira minħabba din ġustizzja li qed tiġi mkasbra. Jekk salvaw din is-sitwazzjoni salvaw mhux biss l-ambjent imma l-unur tad-demokrazija u tal-ġustizzja. Nirrispetta il-ħin tagħkom u x-xogħol tagħkom jiena vjaġġajt ġejt mill-bot biex niġijaw u għada ser nerġa' mur lura mal-istudenti tiegħi. U nispera li irnexxi li in-missilkom qalbkom dalijet. Iva, inti ġejt hawnhekk u vjaġġajt fit-tul biex ġejt u ħdimt ħafna u għal daqstant nirrispettawk. Irridu naslu għal konklużjoni. Huwa messaġġ sinjal importanti li l-Parlament qed jieħu bis-serjetà dawn il-messaġġi irridu nifaċċaw din is-sitwazzjoni. Għalhekk għadek hawn inti sinjuri ġifieri tiddejaq xejn milli tiħu il-ħin li għandek bżon, u lek kull suċċess u anka eh, l-istudenti tiegħek huma privileġġati li jistaw jisimaw, daqs kem konna aħna, issa se ngħaddi l-kelma lill kummissjoni Ewropea. And please, colleagues, all of you that want to, to uh, intervene. Kollegi, kolla li u jitkelmu, juruni li jridu jitkelmu. Grazzi, Signora President, ħankun konċis ħafna u għaveru tassow illi il-petizjonant il, il, l-affarijiet tana eh, eh, u e, l-problemi ta' meta bniet il-mizbla u li għandhom jiġu rimedjati biex uh, jiġu rispettati termini ambientali, pero fir rigward tal- uh, fejqijat il-post fejqed għal-mizbla, u jħed trid iqis li direttiva tal-mizbla ma tispeċifikax fejn uh, dawn il-landfills għandhom u laqas ma tagħti xi mandat ta' xi teknoloġija speċifika eh, ta' kif għandhom jimbnow u għalhekk fuq dan il-punt il um, il-Kunsil Grek tal-Istat irrifjuta il-kas e, illi tpoġġa qoddima u qisu illi il-post mażul għal mizbla f'termini ambjent u termini ambientali li ntażlu kienu korretti u għalhekk abbażi ta' dan Kif aħna indikajna fil-komunikazzjoni l-aktar reċenti tagħna, għalaqna l-investigazzjoni tagħna u aħna xorta waħda għadna miftuħa li nirċievu aktar informazzjoni ma minnaħat tagħna jkolli ngħid l-investigazzjoni kena nagħlquha. Grazzi ħafna nixtieq fil-qosor niġbidlek l-attenzjoni illi taħt l-punt 12 fid-dozzjera mill dokument ta' ħidma fuq il-missjoni eh, fuq il-missjoni li saret minn dan il-kumitat fl-2003 u manka lista ta' rekomandazzjonijiet li l-kummissjoni għandha taqrom u toqgħod attenta lihom tajjeb li kieku tagħmel dan. Issa niftaħ id-diskussjoni u l-ewwel l-ewwel jitkellem is-Sur Marjas. malajr. Grazie ħafna l-lamp memx relazzjoni diretta ma dan il-xol, ma kien ma nataċ eh, licenza u saq ma imbena jew ġestjonat eh, il-post, ma l-ispetturi indbatu fil-Ministeru tal-Ambjent u nixtieq ngħid l-ewwel illi l-ewwel dak let fil-bidu fir-rigward tal-miżbliet. Zommu f'moħħkom illi il-problema l-aktar kbira illi eh, teżisti f'pajjiżna minħabba dawn il-mizblit illegali u anka il-multi illi nataw l pajjiżna mill-Unjoni eh, Ewropea, l-aktar ferita kbira eh, teżisti fil- Poliponeso, iridu, mek iridu jgħamlu mizbla legali u din il-mizbla legali trid issir eh, skont anka kriterji ambientali ma' għedin f'pozizjoni diffiċli ħafna minħabba li qed issir diskussjoni hemm ħafna pożizzjonijiet kontra xulxin, imma hemm tliet deċiżjonijiet mill kunsill tal-Istat illi iġġudikaw huma s-suġġett anke mill-perspettiva ambjentali. Hemm deċiżjonijiet anke ta' ta' tribunali lokali. L-aħħar waħda li saret kienet fl-aħħar ta' Awissu u t tribunal qal li jridu jrid jitkompla x-xogħol dan ifisser illi jekk m'għandniex id-dritt li nintervjenu l-awtorità ġudizzjarja għalqet is-suġġett issa iġifiri rridu eh, niftakru fl-opinjonijiet tal-entitajiet, tal-entità li qed tagħmel ix-xogħol u anka is-sentenzi li ħarġu mit-tribunali. l-ewwel l-ewwel net anka l-opinjoni tagħkom. Aħna nixtiequ illi uh, jiġu realizzati diġu imwetqa anzi joħorġu eh, eh, eh, l-entità li qed tagħmel dan ix-xogħol tagħmel il-modifiki skont ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu skont il-liċenzja ambjentali biex bekk tkun qed tirrispetta il- l-opinjonijiet ta' dawk kollha tal-ispetturi kollha illi kienu involuti l-ispetturi eh, ambientali. Grazzi ħafna. Il-Sur Marjas l Signora Presidenta, nirringrazza l-firmatarji kollha li prezentaw dawn il-każijiet lill-Parlament Ewropew għax is-suġġett tal-ġestjoni um, ta' dawn il-mizblit l-iskart eh, eh, fil-Greċa u anka fl-Ewropa hija waħda serja. Il-pożizzjoni ta' rappreżentant tal-Ministeru urina illi dan is-suġġett huwa importanti għal Greċja u illi qed isir xogħol f'dan ir-rigward għax uh, saru anka akkużi oħra u petizzjonijiet oħra għalhekk dan huwa suġġett li rridu e, niffaċċjaw b'ħafna sensittività fir-rigward taċ-ċittadini u ta' ċittadini, speċjalment li jgħixu f'dawn ir-reġuni li huma mħazbin minħabba l-iżvilupp li qed isir fil-reġun tagħhom, il-futur ta' tfal tagħhom, l-ambjent li qed jgħixu fih, għax qed naraw illi dawn il dinunċi qed juru illi hemm influenza wkoll fuq is-sitwazzjoni ekonomika ta' dawn ir-reġuni. Dan huwa suġġett illi huwa sensittiv ħafna fil-Greċja ġifiri l-ġestjoni ta' dawn il-mizblit tal-iskart u hemm aspetta illi huwa importanti ħafna hemm organizzazzjonijiet ekonomiċi illi jiġġestjonaw l-iskart iġifiri edin nitkellmu hawnhekk dwar negozju kbir, ġifiri il-ġestjoni tal-iskart. Il-Sur Fuktel, il-Viċi Ministru tal-Ġermanja, eh, kom kompetenti kif tgħid is-Sinjura Merkel għal problemi eh, tal-Greċja jirrapre li għandu eh, anka interessi f'dawn fil-kumpaniji Ġermaniżi fil-rigward tal-ġestjoni tal-refjut għalhekk tifmu illi dan is-suġġett huwa importanti fuq livell globali. Jien qed nitkellem fuq livell in ġenerali għax tiġa eh, anka il-rappreżentant tal-Ministeru tkellem fuq livell in ġenerali għalhekk ma nixxewx li f'dan il-moment ikun hemm xi intermedjarji biex jiġġestjonaw dawn l-interessi kbar li hemm f'dan il-ġestjoni tal-iskart. Wieħed irid jirrispetta il-Kostituzzjoni tal-Greċja, irid iridu jinataw anka vuċi l-partijiet soċjali u ġust illi l-Kommissjoni wara li semet id-denunċi i prezentat il-kas u dim il-qorti tal-ġustizja illi imbat e, waħħal il-multi imma ħafna drabi u ċittadini li ħalsu l-multa huma illi ħaj sofru il-konsekwenzi tal-ksur fil-reġuni u ma dawn ħalsu għal-konsekwenzi minħabba e, illi jintużaw it-taxxi tagħhom biex jitħallsu il-multi illi e, e, illi teħel il-Greċja, ċertu għalek jamlu denunċja ta' di, ċertu nis jamlu din id-denunċja, unbat ikollhom jissofru l-konsegwenzi, ma nistawx inkomplu sejrinek. Għal żewġ petizzjonijiet Anzi, żewġ petizzjonijiet enuna biex aħna nifmux qed iseħħ fil-Greċja l-ewwel net eh, dwar Mavroraki. Hemmhekk eh, podġow il-rifjuti kollha ta' Saloniko illi hija żona pjuttost testiza jekk wieħed iħares fuq l-internet u jipprova jsib il-mappa ta' Mavroraki taraw eh, l-interventi ta' ċittadini illi qed jipprotestaw minħabba illi waħlu eh, din il- eh, 142.000 euro multa. Jeżistu Eh, eh, anka l-Ministeru il-Ministeru ammetta li hemm il-problemi għalhekk irid isir xi ħaġa ma jistax ikun illi dawn iċ-ċittadini jqogħdu jsofru mal-konsegwenzi dak illi intqal eh, dwar il-likwidi differenti il-qegħdin joħorġu minn dan din il mizbla qed jitlok minnu toħra l kallimi dawn iridu jittieħdu miżuri fil-rigward tagħhom minħabba illi dawn ir-rifjuti dan l skart likwidu qed joħroġ minn ġol mill mizbla għalhekk l-istat ir-reġun u l-awtoritajiet kompetenti ridu bil-forsi intervjenu biex isibu soluzzjoni. U fit-tieni każ suġġett ieħor li huwa importanti ħafna ma għanniex nalqu laqas din il-petizzjoni. Irridu inħallu, inħalluha miftuħa U anka f'dan it-tieni każ qed li għandhom jittieħdu miżuri e, e, u għandna inħalluha miftuħa din biex inkunu qegħdin nappoġġaw iċ-ċittadini ġifieri Sinjura President. Żewġ petizzjonijiet inħalluhom miftuħa biex bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jgħixu e, fis-sigurtà u b'saħħithom f'dan ir-reġun. l Anka jien nirringrazzja il-daw kolla li ġow u għamlu l-intervent taħħom biex informawna eh, b'mod ta' sekk fid dettal fuq suġġetti eh, li għandhom xaqsmu eh, ma' dan l-iskart u dawn il-mizbliet. Anka sinjura Jokan li hija rappresentant tal-Ministeru tal-Ambjent u nixtieq Eh, għalek nistaqsi eh, mistoqsija lil dan ir-rappreżentanta. Anka jekk dawn is-suġġetti mhux kollha eh, jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Ministeru, imma huma taħt il-kompetenza tal-entitajiet lokali fir-rigward tal-Greċja. wara dak il ġi dak li smajna kienem minn verifika x'qed isir fil-reġun eh, u biex jaraw li servizzi veru qegħdin eh, isegwu l-affarijiet u jekk hemm xi ħadd illi verifika jekk dan eh, l-ilma li qed joħroġ mill-iskart Eh, eh, Blima mont qed joħroġ. Per eżempju, fl-Ulju tal-2014 intqal illi eh, tiskadi il-licenzja fil rigward tal-kondizzjonijiet ambientali, il-licenzja sissa ma ġietx imġedda u hemm ukoll itra minnaħa ta' servizzi tal-kontroll sanitarju illi tgħid illi qed tistieden e, e, il-possibilità li jinataw multi li minu responsabli sa dwar il-petizzjonijiet il-petizzjoni li ġew il-petizzjonijiet li ġew aċċettati il kummissjoni issa tixtieq talaqhom dawn il-petizzjonijiet. imma anka il soluzzjonijiet li qegħdin jipprevedu l-interventi biex ikun hemm bidla fil-mod ta' kif qiegħed jiġi trattat l-iskart u l-miżbliet hija xi ħaġa temporanja. Mbagħad fir-rigward tal-ħarsin tal-ilma mill tniġis u mill-ġestjoni ħażina. Din hija xi ħaġa li taffettwa lill-Ewropa kollha u l-dinja kollha fil-fatt u eh, tolqot ukoll ukoll eh, il-bidla fil-klima, għandha impatt fuq il-bidla fil-klima u għalhekk aħna bħala eh, kumitat tal-petizzjonijiet irridu nizaminaw dawn il-petizzjonijiet eh, bħafna sensitivita u fil-font anka jekk dawn imorru lilin mill-kompetenzi tagħna Dawn il-petizzjonijiet differenti il, eh, eh, le, dik li għanda numru 1260, anka jekk ġew aċċettati, eh, dawn rridu dan ifisser rridu naraw il-problema fil-fond fil-rigward tal-Greċja b'mod partikolari il-ġestjoni ta' kull tip ta' skart Eh, ma kienx kem eh, ma kienx hemm koerenza u ma kienx hemm kontinwità f'dak li seħ dan, dan l-aħħar sin il-Kummissjoni Ewropea adottat biss multi multi li huma li ħafna imma li huma e, mhumiex effikaċi kif diġà ntqal. Imbagħad e, wieħed irid ikun irid irid għajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini dwar l-ambjent U fil-Greċja din hija xi ħaġa li qed issir b'mod aktar effiċenti specialment fil rigward tal-mizbliet ta' u dawn il-rifju dan l-iskart u dawn il-movimenti eh, fil-fatt qed jibdow jew minn assoċjazzjonijiet jew anka minn individwi partikolari u dan jidher ukoll fid-dokument eh, li eh, għandu x'aqsam anka ma' żjara tagħkom illi intom għamiltu fl-2013 u biex nagħlaq nitlob li l-Kummissjoni biex ikunem aktar riċerka fuq dawn il-każijiet partikolari eh, bil-posponiment Anzi, billi nibatu eh, grupp eh, eh, biex jeżamina is-sitwazzjoni fil-posta u dan bekk isaħħaħ anka il-fiduċa taċ ċittadini u u eh, ikun anka strument ta' pressjoni fuq il-gvern tal-Greċja. U dan Eh, jgħin eh, biex jagħti progress u joħlo eh, aktar fiduċa fl-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Isur Kirkos issa. Grazzi ħafna. Jiena se noqgħod nirrepeti eh, eh, affarijiet oħra eh, li tiġa intqalu, affarijiet interessanti. Nirringrazzja lil daw kollha li ġew għaw biex jagħmlu din id-denunċja ta' dawn il-problemi u Sfortunatament fuq livell in ġenerali, il-Greċja għadha ħafna lura fil-ġestjoni tar rifjuti u Eh, għat rridu nitkellmu fuq eh, aktar fuq dawn il-mizbliet eh, anka fejn jinħarqu jinħaraq l-iskart emma nuqqas kbir ta' fejn isir iċ u il-kupru tal-iskart għadna lura ħafna. Il-problema i illi qed nagħmlu wedit eh, illi ħafna ġabja ma nistgħux inwettquhom u eh, hemm strument illi eh, wieħed iwaħħal il-multi ma kif qalet is-Sinjura Marija dawn il-multi ħafna drabi jaqgħu fuq iċ-ċittadini infushom. Jew inkella jittieħdu mill-fondi illi jina taw lil greċeċ fil kull proċedura qed toħloq il-problemi u fl-aħħar net Emma, eh, din il-konklużjoni tal-Kommissjoni illi hemm eh, ksur żgħir imma ma eh, jeżisti l-ebda ksur ta' leġislazzjoni grega fir rigward ta' ta' dan kollu minħabba li qed jingħataw il-multi. Il-istampa li qegħdin nagħtu hija waħda żbaljata. Il-Kummissjoni eh, tidher li isa interessata biss eh, fil-liġijiet u ma tinteressax ruħa fil-sustanza, fil-mertu tal-problema. U għalek, meta iseħħu dawn il-kazijiet, ifisser u koll illi xi ħaġa tkun saret tas-sow, trid issir eh, eżaminazzjoni illi wieħed eh, joqgħod eh, waħħal dawn il-multi kollha jfisser li jkun instab xi ħaġa, mhux ma nstab xej, ġifieri x'imkien hemm xi ħaġa li qed isseħħ u il-sensittività taċ-ċittadini Mwissa nidħol sa fuq il-kollużjonijiet fuq ftejjim bejn eh, partijiet partikolari. Ħa nitkellem fuq il-mertu, iġifiri jisir eh, eh, jisir u dawn l-attivitajiet li ħallu mpat fuq l-ambjent li mbagħad jiġu anka segnalati l kunsil tal-Istat li joħolqu problemi problemi illi jistaw anka forsi jkunu aċċettabbli mill-perspettiva leġislativa imma mhux mill-perspettiva tas-saħħa ta' eh, eh, taċ-ċittadini u għalhekk wieħed irid juri liċ ċittadini illi l-għażliet isiru permezz ta' kriterji tekniċi mhux taħt pressjoni politika u f'dan il-każ jista' jkun illi eh, eh, bekk biss nistgħu nikkonvinċuhom iċ-ċittadini biex dawn veru jkollhom fiduċja mbagħad fil-liġijiet u fl-applikazzjonijiet tagħhom. Jiena nirringrazzja li ċittadini għax dan huwa l-unika mod li jeżisti biex eh, wieħed iqajjem dawn is-suġġetti importanti li jirrigwardaw mhux biss biss eh, l-iskart manka l-applikazzjoni tal-liġijiet. U dawn is-suġġetti mhumiex biss suġġetti tekniċi. I, I see that the petitioners you would like to... Tajjeb, vek nala il lista tal ma skużawni li ma nistax nerġantikum l-opportunità biex titkellmu minħabba li għatfadlina ħafna u ħafna suġġetti li rridu niddiskutu illum għarna f-snar. Ġifiri, sfortunatament ma nistax ntikum l-opportunità sabiex terġaw titkellmu. Ringrazzjakom ħafna tal-li vjaġġajtu daqsek mill-bot u tal-li rġajtu spiegajtu l-nasta situazzjoni fid detta il-kellim jett jitkellem minna mikrofonu. Għafas il-buttuna tal-mikrofonu kieġba. il-bini ta' misblit bħal dan hija illegali llum l-Unjoni Ewropea qiegħda taċċetta din it-tip ta' bini illegali dan misblit jew ħanalqu wkoll dan il-każ. Sinjur mill-Ministeru tista' tgħidilna jekk hemmx il-kostruzzjoni legali ta' dawn il-miżbliet u mbagħad nitkellmu fuq il-multi u nkomplu għaddejjin u kol xħaj jagħmlu minnaħat tal-amministrazzjoni sabiex jagħmlu joffru rimedju għal problemi għad danni ambientali, mamlux studju kif suppost. Aħna qed nifmu l inkwetija tijak u tħassib tiegħek iżda memx pjan B, pjaneta wieħed għanna, u rridu noqogħdu attenti sabiex nħarsu l-pjaneta tagħna. Il-Ministerju tal-Ambjent ukoll qed jieħu eh, din dan il-kas bis-serjetà vjaġġaw huma wkoll qegħdin hawnhekk preżenti qegħdin jipparteċipaw f'dan is-smieħ, ġifieri aħna wkoll narfu l-interess li qed jieħdu huma u l-Kummissjoni wkoll kienu rappreżentati hawnhekk u l-Kummissjoni bħala gwardjan ta' trattat ed kienu hawnhekk preżenti nixtieq li jkun hemm inċentivi pożittivi minħabba illi kultant iktar ikun hemm eh, bsaten eh, illi forsi jidru negattivi iżda jistgħu jgħinuna dawn l-affarijiet. Jiena nissuġġerixxi li l-petizzjoni żommuha miftuħa nerġgħu nibatu ittra l-awtoritajiet nazzjonali u anka lil dawk li qed jieħdu ħsieb il-ġestjoni ta' dawn is-siti tal-miżbliet ħalli ninformawhom dwar dak li aħna qegħdin nagħmlu u ninformawhom li aħna qegħdin nieħdu dan il-każ bis-serjetà. Nistgħu nikkonkludu hekk? Mela jena hekk. L-awtoritajiet nazzjonali aħna ħaniktbulhom anke l-awtoritajiet reġjonali. Is-sur sindku żgur li jista' jenna u jgarantixxi li aħna għamlu dan. Dan huwa dak li aħna nistgħu nagħmlu. Sewwa mela ħan ikkonkludu fuq dan il-punt issa ngħaddu għal petizzjoni li jmiss li għadha fuq il-punt numru 13. Ma nistax nerġa' ntikom l-opportunità Ippermetti li, Signor President, il-proposta e kif qal il-kollega hija konkreta, proposta li ħarġet mill-firmatari ta' din il-petizzjoni minn naħa tagħna illi nixtiequ li kollna analizi fid-żona tal-Agadas. Ħajsir din l-analizi, ħajsir din l-evalwazzjoni. Aħna ma nistawx niddeċidu illum is-sissa jekk din l-analiżi dan l-istudju x'se jsir. Il-petizzjoni tibqa' miftuħa ġifieri ħa nimxu pass wara pass wara li nkunu konkludejna dan il-punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Tajjeb hekk? Tajjeb, mela jekk joġbok tista' titkellem, però Zom fil-qossor, jekk joġbok. Signora President, ħan kellem fil-qossor. Iva, jiena nisħa fuq dak illi għadni kemet tilkom u spiegaj tilkom. Il-prezenza tal- Eh, l-amministrazzjoni tal-Maċedonja ċentrali, ikolli ngħid illi f'dawn il-15 sena li jilni nħossib il-reġun tal-Agatas jiena rajt illi kien hemm ħafna ksur tal-liġi ambjentali bħalma dan li għadna kemm id-diskrivilkom. U l-analiżi u l-azzjoni tittieħed biss wara li titpoġġa ħafna u ħafna pressjoni fuq esperti l-esperti jitħalsu sabiex joħorġu b'dawn l-istudji ambientali jiena l-sur manjati tlabtu sabiex jiżgura li dawn l-istudji ambientali jittieħdu iktar bis-serjetà minħabba illi l-ambjent bħalissa hija ħażina ħafna u hekk ħajkompli eh, imur lura. Jekk tixtieq iżid xi ħaġa jekk jogħġbok fil-qosor. Iva, nirrigrazzjak, kompli nissisti fuq il-fat li jintom għandkom tiddeċidu li l-Kummissjoni għanda żur l reġun tagħna. Minħabba li minn dak li jiena smajt l-isforzi kollha li jintom għamiltu l-multi li kienu imposti mill-Kummissjoni Ewropea mhumiex qegħdin isolvu l-problema, l-problema tistax tissolva hekk. Wara iż-żjara tas-sena 2013 aħna nixtiequ li jsir intervent minħabba li s-saħħa tagħna hija medda. Il-kaċċaturi f'dan ir-raġuni qegħdin jgħidulna illi hemm ħafna siġar li qegħdin imutu. Is-siġar speċjalment li qegħdin ma' xmara. Il-klieb li jużaw dawn il kacċaturi u koll mardu u ftit minnom mietu ġifiri hemm sinjali ċari ta' teddita serja għas saħħa tagħna u għaż-żona tagħna. Kummissjoni nixtieq li torganizza żjara fir-reġjun. Kif għedtilkom aħna nħidu kastakom bis-serjetà u ħanżom il-petizzjoni miftuħa ħalli nkun nistgħu nindirizzaw dan il-każ. Skużani, jiddispeċin ħafna però nistax nerġa' natik l-opportunità li titkellem, ma nistax. Għanna r-riskju li mhux ħajb għanna ħin, però jekk joġbok, jekk titkellem, nżomm fil-qosor. Iva, Is-Sinjura Ame għamlet uh, mistoqsija. Saqsit mistoqsija u nixtieq ngħid li l-Ministerju qiegħed jipprogramma dawn l-operazzjonijiet, joħroġ il-permessi u jagħti jikkontrolla jekk dawn l-operazzjonijiet u miex jirrispettaw l-ambjent. U fiż-żewġ każijiet illi qed jissemmew aħna qegħdin nosservaw l-operazzjonijiet ta' dawn il-mizbliet u aħna qegħdin nimponu wkoll ċertu miżuri ta' kontravenzjoni e, Jekk ikun hemm ksur aħna qegħdin nimponu dawn e, il-miżuri fil-każ ta' ksur ġifieri aħna għandna numru ta' proċeduri li qegħdin implementaw u fiż-żewġ każijiet li semmew aħna qegħdin ngħidu lill kummissjoni nifirmawhom kollox b'dak kollu illi ijat jiġri. Tajjeb, naħseb li bekk aħna temmejna din diskussjoni li kienet siwja ħafna u importanti ħafna ningrazzjakom lilkom il-koll illi ġejtu għawek fi Brussel, nawguralkom il kumplament tal-ġurnata tajba u aħna fil-Kumitat tal-Petizzjoni xċeqna d petizzjoni li jmiss, petizzjoni li għedha numru 13 fuq l-agenda tal-petizzjoni numru 0258 minn Karen Everett u nistiden l-Kummissjoni sabiex jitkellmu. Grazie ħafna, Signor President. Aħna għek għedin nitkellmu fuq it-nġis tal-ilma f'Western Beach li tinsab bejn iż-żona urbana ta' Ġibilta u la linja fi Spanja. Fis-sena 2012, fis-staġun tas-sajf, aħna rajna illi kien hemm titjifir kienem kwalità tal-ilma li kienet qed tindaga illi kienem ċertu t-nġi s-sena 2013 aħna rajna illi din il-bajja kienet qed tikkonforma mal valuri li kienu obbligatorju minn kejja din il-bajja kella tingħala f'ċertu momenti. Sada tant aħna komplejna bl-inkjesta tagħna bl-investigazzjoni tagħna sabiex nippruvaw nidentifikaw minn fejn ġej dan it-tniġġis, aħna ktibna kemm lill-awtoritajiet tar-Renju Unit kif ukoll l-awtoritajiet Spanjoli sabiex nippruvaw nidentifikaw minn fejn ġejja l-problema. Fil- pilot tana 3164-12 aħna tlabna l-autoritajiet spanjoli sabiex jatuna l-informazzjoni l-aħħar tweġiba li rċivejna mill-autoritajiet spanjoli rċivejna fl-april tas-sena 2014 l-autoritajiet spanjoli qalu li iva vera li kienem ċertu eh, tnixxija minn eh, minn l-iskart u skont l-informazzjoni li kellna din kienet minħabba il-problemi li aħna kellna f'dawn il-pumping stations kif ukoll dawn l-istanzjonijiet ta' ħażna tal-iskart kif ukoll tniġġis mill-djar fl-linja u li kienu mbagħad qegħdin iniġsu l-ilma kollettiv li kienet jinġabar. Aħna tkellimna mal-munċipalitajiet ukoll f'dan ir-reġun u anka tkellimna mal-reġun tal-linja u l-amministrazzjoni tal-linja u aħna rajna li l-linja huma firmaw eh, ftejjin ma' din il-kumpanija sabiex jipruvaw isolvu din il-problema u jinvestu 6.5 miljun euro. Nixtieq ngħidilkom illi palissa hemm ukoll l-impjant ta' trattament eh, ta' l-ilma dan jikser l direttiva tal-kwalità tal-ilma kommissjoni diġa nedet ċertu azzjoni, iżda palissa manna lebda prova li dan il-nuqqas ta' trattament tal-ilma jgħat jikontribuxxi għal tniġis li aħna qegħdin naraw f'Western Beach. Umbagħad fit-tweġiba tagħna nixtieq ngħidulkom li kien aħna saqsina wkoll l autoritajiet tar-Renju turajna li kien hemm żewġ impjanti ta' l-ilma ta' dranaġġ fil-fatt illi kienu viċin ħafna iżda dan ma jorboċ ma tniġġis ta' Western Beach u aħna rajna li huma ma referewx imma dawn l-impjanti tal- trattament tal mazalist ta' dranaġġ fil-fatt issa huma referew għall-iskar li kien qed jiġi mit-trakkijiet u anka ċentri ta' ħażnit ta' l-iskart u anka skart li ġej ċertu containers. Aħna Bażikament issa ħanerġgħu nitolbu għal iktar kjarifika minħat tal-awtoritajiet Spanjol kif ukoll awtoritajiet tar-Renju Unit ħalli nippruvaw ikollna iktar informazzjoni ċara dwar dan il-każ u aħna nafu illi diġà bdejna bix-xogħol ta' titjib ħalli nippruvaw insolvu din il-problema ta' tniġis. Hemm xi li xtieq jitkellem dwar dan il-punt Grazzi ħafna u grazzi l-Kommissjoni tal-Ispiegazzjonijiet. Jider li vera hemm problema bil-dawn l-impjanti tal- ta' drenaġġ u aħna qegħdin naraw li Spanja batet ċertu dokumenti u l-problema hija minħabba dawn il-pajpijiet ta' drenaġġ u l mota kif qed ikun trattat l-ilma fil-ġibilta. Nasab illi din informazzjoni mhix turi biċ-ċar eh, eh, is-sitwazzjoni li aħna għandna f'dan ir-reġun propju. Soledat jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. fis-sena 2011 diġà kien hemm problemi bit-trattament ta' dranaġġ u l-autoritajiet municipali kienu ħadu azzjoni dik is-sena kienu saru bosta kontrolli, kienu posti sanzjonijiet u koll minnaħat l-autoritajiet ambientali. U der allura il-relazzjoni tieħdet u illi kien intlaħaq ftehimek kif għada kem ħabret il-Kommissjoni kien hemm ftehim tlaħaq bejn l-awtoritajiet municipali u l-awtoritajiet ta' ġibilta. U din deċiżjoni wkoll kienet qed tinvolvi l-awtoritajiet tal-linja. Jiena qed nifhem il-sors tal-problema tinsa propju f'ġibilta' u la linja mandiġ wis responsabilta għad din il-problema. Jekk memħat iktar li jitkellem jina niproponi illi aħna sodisfatti bil-fat l-autoritajiet spanjoli weġbuna. L-autoritajiet ta' ġibilta iżda ma weġbunix ġifiri dak li nistaw namlu jekk intom taqblu u għalli nibatu itra lill-autoritajiet ta' ġibilta u skont it-tweġiba li ħajtuna aħna nżommu din il-petizzjoni miftuħa li nżommu l-każ miftuħ mbagħad jekk nirċievu aħna tweġiba li nqisu ilja tweġiba tajba u siwja li tistenna nistgħu nagħlqu l-każ jekk le nżommuh miftuħ il-każ. Taqblu? Sewa wisq. Tajjeb, mela nistaw naddu issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li jirrigwarda l-petizzjoni 1102 imresqa minn Gerard Cousinet fissem l-Associazzjon de Defense pour le droit et logement et la consommation mhux hija tawwek sur kusine ġifieri nixtieq illi nissidan lilek rappreżentant tal-Kummissjoni. Skużani li ħanejjik iżda dan huwa x-xogħol li aħna rridu nagħmlu mbagħad tkun tista' tistrih il-lejla. Tajjeb, nirringrazzjak. Mela dwar din il-petizzjoni 1102 tas sena 2009. Din hija petizzjoni li tmur lura bosta snin kolli ngħid. Fis-sena 2009 tresqet u l-aħħar ħaġa li aħna minna dwar dan il-każ kien fil-sena 2010 ma kellniex iktar żviluppi li rreġistrajna aħna tkellimna mal l-autoritajiet kompetenti fi Franza fis sena 2009 propju meta kienet hemm resqa petizzjoni għalulna li din il-misbla kienet qiegħda tirrispetta ir-regoli li kien hemm spezzjoni tal-sit fejn tinsab din il-misbla u huma ma rawx li kien hemm iktar problemi, ma kienx hemm iktar informazzjoni li setetturi illi l-affarijiet inbidlu matul daħ l-aħħar erba' snin. Tajjeb, jider li allura din hija petizzjoni li dwar ma sar xejn ma kienx hemm iktar żviluppi ġifieri jekk taqblu nistgħu nagħlqu l-każ ta' din il-petizzjoni x'taħsbu. Tajjeb, naddu għal numru 15, petizzjoni 1377/2010 mresqa minn membru tal-Parlament eh, Pollak li għamlu pressjoni fissem l-assoċjazzjoni Terra dwar it-nġis industrijali. Għanna sur Mikilske, li xtiqit, Sinjura Mikilske, xtiqit tkellem. Iva, anka jena tkellem fil-qosor dwar din il-petizzjoni li la miftuħa ħafna snin, kienem ħafna skambji bejn il-Kommissjoni l-Autoritajiet Pollakki U der mill-komunikazzjoni li kanna qabel li l-Kummissjoni hija tal-fem l-awtoritajiet nazzjonali bħalissa qegħdin jippruvaw isolvu din il-problema li hija marbuta man-nuqqas tal eh, matnuqqasijiet li nstabu skont il-direttiva ta' IPCCA f'Korospan Peċinek u Korospan Poska u aħna rajna illi E, Fil-fatt, il-direttiva tal-IPCC issa kienet mibdula mill-direttiva dwar l-emissjonijiet Il-Ministru fil-Polonja kien tal-istess opinjoni għal din raġuni waqqaf l-operazzjoni ta' dan l-impjant Istambat dan il-kas ressaq qoddim il-Qorti Nazzjonali, Qorti Nazzjonali sfortunat marret kontra deċiżjoni li ħal Ministru ġifiri l-impjant għadu jopera skont il-parametri nazzjonali li mhumiex ikkonsidrati li qegħdin jirrispettaw il-permessi tal-IPCC u aħna qegħdin inkomplu bil-kuntatt tagħna mal-awtoritajiet u qegħdin jgħidulna illi kienem applikazzjoni għal eh, permess ġdid skont id-direttiva tal-ajdir li fil-fatt suppost ħajkun konformi mal attivitajiet tal-impjanti l-impjanti tal-taddim tal-injam. Aħna rridu naraw illi dan il-permess jiet jikkonsidra li qegħdin ikunu sodisfatti r-rekwiżiti li japplikaw għall-impjanti kbar taħruq tal ta' skart meħabba ta' combustion minħabba li dawn għandhom ħafna boilers illi jistaw jaqaw taħt il-bżon illi jkun rispettati ċertu rekwiziti għall-impjanti bħal dawn. Aħna tlabna l-iktar informazzjoni minnaħat tal-personali il-petizzjoni aħna rċevejna tweġiba f'Settembru u iżda għadna aħna eh, nosservaw il-kas u l-estil nkomplu eh, bil kuntattana ma mal-awtoritajiet pollakki dwar dan il-każ. Grazzi ħafna u grazzi tal-li daqshekk preċiża u zammejt fil qossor Mela, jekk fimtek sew dak li aħna għanna bżonn huwa li nirċivu daqsxejn iktar informazzjoni minnaħa tal- Eh, persuna li sqet il-petizzjoni u anka informazzjoni anka minnaħa tagħkom tal-Kummissjoni ġifieri għalissa ħajkonna nħallu l-petizzjoni miftuħa tixtieq terġa' tkellem jogħġbok, iva aħna beħsibna li konna iktar kuntatti mal-awtoritajiet Pollakki li ma bonux biżżejjed informazzjoni. Ġifieri tgħid il-President inti ħad tagħtina informazzjoni mill-ġdid, informazzjoni ġdida li ħad irċievu mbagħad nkunu forsi nistgħu nissodisfaw il-persuna li qed tressaq din il-petizzjoni. Signora Pterra. Grazzi, Iva. Dwar il-petizzjoni, jien naħseb li għandha tinżam miftuħa minħabba li il-mod ta' kif kien qed tkun operata dan qed ikun operat dan is-sit dan ħasseb lil ħafna nies fuq il-livell lokali. Kien hemm ħafna ksur ta' liġijiet u meta jiena kont membru tal-Parlament Pollak fil-kariga tiegħi ta' qabel aħna għamilna ħafna investigazzjonijiet u nixtieq nixbidilkom l-attenzjoni għal fatt illi hemm ħafna nirrien fil-foresti li qed isiru ta' kull sena f'din iż-żona matul is-sena 2012 anka sena 2013 u anke din is-sena rajna illi kien hemm dan in-nar illi qabad però dan jista' ikun u kol xieda ta' din il-problema fija nifisa ġifiri għalek xtaqt kom din l-informazzjoni minna ħatijaj. Tajjeb, mela inti taqbel, kullħat jaqbel il-petizzjoni nżommuha miftuħa, għanna bżon ta' iktar informazzjoni dwar is-sitwazzjoni ta' bħalissa u għanna bżon iktar informazzjoni anka wara li l-Kummissjoni tkun kontatjat l-awtoritajiet tal-darbohra. Tajjeb wis, hemm xi ħadd illi jixtieq jitkellem? Tajjeb, mela nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss il-punt numru 16 fuq l-aġenda petizzjoni numru 1770 tas-sena 2009 imresqa minn Carlo Crotti ta' ċittadinanza Taljana nixtieq issa nistieden lill-Kummissjoni l darboħra lil Johannis Cavadas sabiex jitkellem. Jekk jogħġbok ħafna Grigi hawnhekk illum Xaġa sabiħa. Iva, jiena, Sur Kavadas, ħanatikom ftit informazzjoni dinja petizzjoni li tmurlura s-sena 2009. Dakinar aħna rajna li l-petizzjoni kienet dwar il-bini ta' eh, triq bejn Padova u Venezia. Meta l-petizzjoni kienet imres żewġ terzi ta' din it-triq kienu diġà kien diġà mbiniet persuna li resqet il petizzjon qalet li din it-triq kien ħajkollha impatt fuq is-sitwazzjoni tal-arar u anke sitwazzjoni li għandha x'taqsam mal-kwalità tal-arja ta' din iż-żona. Jien nitkellem l-ewwel net fuq il-kwistjoni u l-ilment li kien propju fuq il-biża li din din it-triq tista' taffettwa l-arar, l-istati membri issa ħa jimp implementaw l-ewwel ċiklu ta' direttiva dwar l-arar u dawn pajjiżi inkludu l-Italja bħalissa aħna qegħdin naraw x'inhuma ir-riski tal-arar u t-teddittit u l-perikli bħalissa naraw li l-Italja inkludew din iż-żona li aħna din iddiskutu fil-mapping tagħhom. Umbat il-pass li jista' jkun li ħajkonna l-bżonn ta' pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskju naħseb li l-Italja ħajinkludu wkoll din iż-żona partikolari anka fil-pjanijiet li huma bessibom jifukaw fuqhom. Issa fuq il-kwistjoni tal-kwalità tal-arja, l-Kummissjoni dan l-aħħar nediet proċedura ta' ksur tal-liġi kontra l-Italja minħabba illi qabżu il-valuri ta' il-PM10 fid-żona tal-Veneto. U dawn huma sinjali ta' periklu iżda il-proċediment għadu fi stadju bikri ħafna. U safejna fu aħna aħna marċivina lebda informazzjoni oħra mis-sena 2009 li law. Grazzi ħafna. Thank you very much for the Grazzi. Xiftit sorpriża jena li l-Kommissjoni jessa qed tara li hawn ksur proċedura ta' ksur miftuħa fuq il-fajl u ma konniex nafu dwar din il-ħaġa qabel niftaħ diskussjoni għal membri. Għaw xi ħadd li jixtieq jikkumenta dwar dan? Eleonora? Nixtieq ngħid li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa fl-opinjoni tiegħi għaliex din kollha hija informazzjoni ġdida dwar il-ksur ta' um, tal-proċedura ta' ksur u għal santa tajjeb nibqgħu informati biex inkunu nistgħu nagħmlu uh, follow-up. Nistaw għalda daqsan sinsegwu dak li qalet Eleonora Evi unżommu l-proposta miftuħa. Din hija proċedura ta' ksur għana nsegwa sal net. We are waiting for the experts to present the information on the Et nistennew eh, l-esperti biex jagħmlu l prezentazzjoni fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Nistgħu ngħaddu għall-istabi forsi sakemm nkunu qegħdin nistennewa. Okay, so Peter, my friend, we are proceeding to the B list. Peter, se naddu għal B lista B. L-ewwel net um, petizzjoni 45 mis Missur Jorgos Tuzas li huwa membru parlamentari mill-Greċja fuq l-allegazzjonijiet ta' diżastru ambientali ġewwa Ermionida ma nafx fejnu dal-post. Anna talba li din għanda tibqa miftuħa. Anna talba oħra fuq uh, 54 fejn Roberta tixtieq tispjegalna għal xiex. Ok, għan itkellem bil-Malti. Um, rigward il-petizzjoni, um, um, tlita mamula imdaħla mill-istess persuna, biss eh, fil-waqt li naħseb li l-tnejn l-oħra jistaw jiġu maluqa, ir-risposta tal-Kummissjoni fuq din minix sodisfatta bija, speċjalment għaliex il-Kummissjoni tammetti li għadet tistenna l-informazzjoni mill-Istati membri, inkluż Malta, u li l-Istati membri għandhom sa' Deċembru ta' din is-sena biex ikunu jistaw jiġu in-line mal-regolamenti li hemm, mal-provvedimenti li hemm fid-direttiva. Għalhekk nixtieq li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Grazzi. I'll give the floor to, to the head of our unit. Naddi l-kelma l-kap tal-unit iva segretarjat fil-fat irċiva itra minant il-petizjonant reċentement kien kitbilna tana informazzjoni addizjonali li ma kienieċ ċadda tiħdet in konsiderazzjoni u jiena rispondejt u għetlu li din se nirġdu l-attenzjoni tal-Kommissjoni dwara biex vek titneħħa mill-lista B Can I just conclude on the, on the except... Tajjeb nistani konkludi fuq l-eccezzjonijiet mill-lista 45, 54 u kif smajna li Roberta t-spiegalna u 69 petizzjoni minn para radio ġewwa l-Estonja fuq id-drittijiet tal-votazzjoni ehm, għal ehm, priġuniera. Jekk joġbok tista' tispjegalna pala? Iva, fil-fat, bilna li ser nalqu din il-petizjoni ma nitil nishtiqu li tibatu witra li l-Prim Ministru tana żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni meta l-Kummissjoni talbet l-opinjoni tal wedu li il-lek tal-votazzjoni ser jimbidel u ser jkollhom id-dritt biex jivutaw fl-elezzjonijiet Ewropej, dan ma saħx, ma serx u għal daqstant infakkarhom biex iżommu l-weda tagħhom. Xi ħaġa oħra, il-qorti ġibdisina l-attenzjoni dwar il-fatt li minkeja li għad-deċiżjoni ta' kull stat membru individwali hija vjolazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li ma tippermettix li il-priġunieri jivvutaw. Dini għal-proposta tajjeb tgħid il-President se nibatu ittra li l-awtoritajiet ġewwa l-Estonja mbagħad nagħlqu il-petizzjoni. Tajjeb. Is-Sur Marja saw xi talbi oħrajn? Jekk jogħġbok, Sur Marja s ewwel Signora President, xtaqt nisimplifika l-proċedura b'xi mod u nfakkarkom dwar il-proċedura tagħna. Il-mod ta' kif fimna l-affarijiet aħna. Jekk membru jixtieq li jmexxi petizzjoni minn B għal A, jistgħu jagħmlu dan m'għandhomx għal xie joqogħdu jagħtu l-ebda ġustifikazzjoni, tfrankalna xi ftit ta' ħin ukoll, però hemm zew xarejn żmien li fihom irridu nagħtu ġustifikazzjoni Mbagħad il-kumitat irid jiddeċida jekk kemmx materjal ġdid biżejjed biex ma tinħalax. Ġifieri ngħaddu għal B għalha tista' issir darba permezz tal proċedura simplifikata. Bħal pereżempju ġewwa skola l-membri kollha huma intelligenti biżejjed biex joħorġu b'ġustifikazzjoni. M'għandniex bżonn però din ġustifikazzjoni mill-membri. Mbagħad f'dawk id-data ta' skadenza ta' xarrejn irrid ikun hemm eh, raġunijiet bil-miktub kemm il-petizzjonant jew inkella mill-membru biex ngħidu x'inhi l-informazzjoni l-ġdida il-kumitat jew iċ-ċej jiddeċiedi jekk hemm raġuni li tibqa' miftuħa jekk le tingħala. Nixtiequ nissimplifikaw il-proċedura inkella ser nispiċċaw inqattaw sija hawnhekk fejn eh, ma namlu xolna sew għaliex kulħadd irid jitkellem. Najdu iva mhix għamil beqalqa, imma napprezza aktar kieku ikonna suġġeriment. Però b'ġustifikazzjoni. Inti bħala ċer għandek tieħu nota jekk din hiex raġuni valida jew le, ġenwina jew le. irrid naġlu ktar l-affarijiet għaliex dawn huma problemi li jinħolqu ta' spiss. Sur Marjas. Naqbel ma' dak li qal Peter. Ma' soluzzjonijiet prattiċi ħafna u nistgħu nimxu il qudiem fuqhom. U għal daqstant nissuġġerixxi 25 43 u 75 jimxu minn B għal A, anka l-45 l-istess, pero naħseb li ġad deċidejna fuq għadin. Grazzi. Tajjeb, mela issa l eh, lista twila li gwe jridu u minn B għal A 32, 38, 44, 47, 49, 63, 68, 84, skużawni. Bladda ġustifikazzjoni, però. Dan huwa kif eh, illustrazzjoni ċara ħafna ta' dak li għadu kemm qal Peter. Nitolbu allura l-segretarjat biex jiċċekjaw dawn, ma nistawx niċċekjaw, nittrattaw xaġa ta' dan it-tip bħalissa, se nitolbu għan biex jivverifikaw. Un nispiegalkom hekk, aħna qegħdin nippruvaw insibu proċess tajjeb routines ġodda u rridu nimplementawa malajr kemm jista' jkun. Dak huwa żgur jekk aħna rridu neħilsu mill-backlog rridu naħdmu fuq dan. Aħna iddeċidejna dwar ftit affarijiet u nistgħu naqblu fuq dawn li deċidejna fuqhom u s-segretarjat ser jmur lura fl-uffiċċju tal-gwe u jitlob għal dawn ir-raġunijiet. Nistgħu nimxu fuq hekk? Grazzi. Now we have concluded on the B list. Ikkonkludejna l-lista B u issa naf li għanna l-esperti dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej il-prezentazzjoni tal-istudju fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej hija huwa dan l-istudju huwa wieħed interessanti jaqrah bir-raqqa l-ewwel ehm, lezzjonijiet mill-implementazzjonijiet nilqa lil Marta Valesteros. Trit ehm, tarma l-apparat tiegħek. Ti senior lawyer u policy advisor minn konsulenza. Aħna ħerqana li nisimgħu l-preżentazzjoni tiegħek sadattanti xorbu ftit, kelmu ftit. Thank you very much for... Um... Grazie ħafna tal-istedentuna għal din il-prezentazzjoni. would prefer that you get started when people are sitting down yes. and when Kjoġbok jibda meta n-nis ikunu bil-qeda u kunaw iktar silenzju fil-kamra, nistennew ftit. So let's, maybe we can now soon get started as I try to... Tajab mela nibdew, provajt nintroduċi lil Marta Balesteros bħala esperta esterna li qed tagħmel dan kollu fisem il-Dipartiment tal-Politika li huwa importanti ħafna dan id-dipartiment għalina. Jekk jogħġbok. Grazzi tal-istudentuna din hija preżentazzjoni ta' studju li aħna għamilna għal Parlament Ewropew. Jiena naħdem għal milju bħala avukat u manager. L-idea u talba tal-Parlament Ewropew kienet biex nassessjaw jekk l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej kienieċ għodda effettiva għal demokrazija parteċipatorja ġewwa l-Unjoni Ewropea. Provajna nassessjaw jekk l-organizzaturi jiffaċċjawx problemi mm, fit-tmexxija tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej u mbagħad nippruvaw nidentifikaw x'inhuma soluzzjonijiet possibbli biex nelbu dawn il-problemi u nissuġġerixxu xi rekomandazzjonijiet. Dan huwa dak li aħna ser nitkellmu dwaru l-idea u raġunija artiklu 11 tat-trattat tal-Unjoni Ewropea li ġi wara Lisbona beda l-responsabilitajiet tal-ċittadini li wara li nġabru miljun firma jistaw jistidnu li l-Kommissjoni biex natu għat leġislattiv fuq kwistjoni speċifika. Regolamentazzjoni adottata fl-2001 stabilixxiet xi rekwiziti fl-2011 dan disbal. Stabilixiet xi rekwiziti għal din il-proċedura biex din dan is-seħħa uħut mit-ċittadini u organizzaturi tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej kellhom jiffaċċaw ċertu mistoqsijiet bħal per eżempju jekk huwiex jagħmel sens li niżviluppaw inizjattiva ta' dan it-tip li tittiġbor miljun vot jew firma sempliċement biex nitolbu lil kummissjoni biex tqis jekk il-kummissjoni triċ tippreżenta għat leġizlattiv. Iġifiri, jekk il-proċeduri huma komplikati ħafna, dan ikun ikkonsidrat bħala ma jagħmilx sens, mhux valabbli, mhux viabbli. għaliex l-unika ħaġa li ċittadini jew l-organizzaturi jgżbu hija risposta mill-Kummissjoni fejn jiddeċidu iva jew le hemm l-ebda obbligu min-naħa tal-Kummissjoni imma li tisottometti jew tagħmel eh, talba leġislattiva fuq eh, dak li jkunu talbu ċittadini permezz l-inizjattiva tal-ċittadini. Il-metodoloġija li użajna kienet mhux biss riċerka f'desk research imma konsultajna l-stakeholders li kienu voluti fil- l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej organizzajna l-organizzaturi, awtoritajiet nazzjonali fil-proċess u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U koll aħna kellna panel ta' esperti fil-definizjonijiet li kienu edin jgħinuna biex namlu revizjoni ta' rekomandazzjonijiet ta' bazi ta' riżultati li aħna kellna u l-problemi li kena mm, li faċċaw l-organizzaturi. Naħseb li huwa importanti li naraw x'kienu l-proċeduri meta ċ-ċittadini ddeċidew li proponu inizjattiva ta' ċittadini Ewropej din ġiet sottomessa lill-Kummissjoni għal-Reġistrazzjoni mingħajr eh, ebda firem u mbagħad il-Kummissjoni tgħaddi l-ewwel skrutinju għal compliance ta' dan it-tip ta' talba. Umbagħad meta tiġi rreġistrata l-organizzaturi għandhom sena biex jiġbru miljun firma jekk il-firem ikunu online dawn irid ikollhom Certified Online Collection System din tiġi ċertifikata mill-awtoritajiet nazzjonali u mbagħad il-firem iridu jiġu verifikati wkoll skont regoli tal-istati membri. la darba il-miljun firma minn ċittadini ta' seba stati membri jinġabru. L-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej tiġi sottomessa lill kummissjoni u għandu jkun hemm smieħ fil-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandha tgħaddi wara t-tini skrutinju il-konklużjonijiet tagħha dwar l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. X'kienu l-ostakli ewlenin minnaħa tal eh, l-organizzaturi kienem hemm qatt ta' problemi li nistgħu ngħidu li seħew matul il-proċess. u Madam il-problemi kienet il-kumitat li għam ħtieġa ta' regolamentazzjoni minimu ta' seba organizzaturi li għandhom jagħmlu kumitatu. L-istatus legali ta' dan il-kumitat għadhom mhux ċar. Iżda il- liability dwar il-passi differenti fl-organizzazzjoni tal-inizjattiva tal-ċittadini Ewropej torbot fuq il-persuni, persuni naturali, neutri. Din hija l-ewwel ħaġa l-organizzaturi kif ser jistabbilixxu dak il-kumitat u kif ser jagħmlu phasing tal-liability per eżempju fuq il-protezzjoni tad-data dawn il-firem kollha jridu jkunu miġbura permezz ta' informazzjoni speċifika minn ċittadin speċifiku. U taħt il direttiva ta' protezzjoni ta' data hemm ċertu rekwiżiti dwar il-ġbir ta' data li tinġabar kif suppost mod sikur mingħajr ma ta' aċċess għall informazzjoni eċetera. Dawk ir-riski li jkun hemm użu ħażin ta' dik l-informazzjoni jaqgħu fuq l-individwu f'kull fost is-seba' membri tal-kumitat. Il-proċess kollu jeħtieġ ċertu appoġġ finanzjarju u hemm bżonn ukoll biex ngħidu minn fejn ġej dan l-appoġġ. Hemm rekwiżit ta' trasparenza fir-riżorsi finanzjarji li qegħdin wara l-inizjattiva tal-ċittadini Ewropej. Kwalunkwe bank account li huwa mm, għandu jiġi stabilit, għandu jisir mill mm, persuna individwali. Hemm ċertu diffikultajiet biex insibu l-kontatti fi seba stati membri rekwiziti minimu ta' seba u mod ġenerali s-sistema teħtieġ ċertu ekspertiż legali, ekspertiż tal-IT li l-organizzaturi spess ma jkollhomx. Meta l-Inizjattiva Ewropea taċ ċittadini tiġi sottomessa għal ehm, amministrazzjoni l organizzaturi jiffaċċaw il-problema tal bażi legali tal-talba. Kull talba għandu jkollha għandu tkun tal kompetenza tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant għandu jkollha bażi legali fit-trattat. Ġifiri, ħafna mill-organizzaturi li kellimna ma kienux jafu din il-ħaġa, ma kienux jafu li jridu jibbażawa fuq trattat tal-Unjoni Ewropea ma kienux jafu kif ser jażlu il-bażi legali adattata u kol ma kienx ċar għal-jom li mkien l-ambitu. Jista' jkun li l-inizjattiva taċ ċittadini Ewropej tiġi issir biex titlob bidla fit-trattati jew fil-liġi, mhux bidla fil-liġi ma' leġiżlazzjoni ġdida. Jew tista' tkun biss mhux biex tipproponi leġizlazzjoni ma biex tqajjem kwistjoni li hija ta' tħassib għalihom imma ma teħtieġ leġiżlazzjoni hija sempliċiment kwistjoni u jridu biss għajmu punt fuq l aġenda tal-istituzzjonijiet Ewropej fil-list mux neċessarjament għat leġizlattiv ġdid, dan kollu ma kienx ċara li għom. U għal daqstant, bżon ta' porċ għall-organizzaturi f'dan il-qafas legali li huma jridu jiffaċċjaw. Hemm xi problemi fuq l-ispejjeż ta' traduzzjonijiet għaliex l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tiġi żviluppata f'xi stati f'seba' stati membri tal-inqas u għal daqstant iċ-ċittadini eh, jiffirmaw, però jrid ikun hemm traduzzjoni fil-lingwi kollha. Passiħor ieħor la darba l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tiġi rreġistrata ħafna mill-firem huma miġbura permezz sistema online. Il-Kummissjoni żviluppat waħda imma jidher li mhux qed taħdem tajjeb ħafna. għal-inqas biex tippermetti l-firm isiru online. Allura din hija xi ħaġa li trid issir bażi ta' dan. Ukoll regoli differenti japplikaw għaċ ċertifikazzjoni tal-ġbir online din hija fil-fatt problema U ħafna każijiet il-ħin li huwa meħtieġ ċertifikazzjoni huwa qasir wisq għal ġbir tal-firem il-problema ewlenija hija ir-regoli differenti li jeżistu f'kull stat membru differenti dwar id-dejta personali. Xi stati membri jeħtieġu identifikazzjoni oħrajn le u din in-nuqqas ta' armonizzazzjoni meta xaħtet jipprova jorganizza l-ġbir permezz ta' din is-sistema fi stati membri differenti hija diffiċli ħafna għaliex huma jrid ikunu jafu regoli fl-istati membri kollha u jitolbu lin-nies li qed jipparteċipaw fil-post li jridu japplikawhom. sena hija ftit wis biex tiġbor il-firem, miljun firma, miex ċara ħafna għalfejn hija meħtieġa sena, hemm titolbu għal sena, jekk nitolbu li ċittadini biex jipparteċipaw fid-demokrazija tal-Unjoni Ewropea għalfejn sena. Hija importanti jew huwa aħjar li ikollna il-ħsibijiet u tħassib ta' ċittadini perjodu itwal. il-verifikazzjoni tal-firem mill-istati membri jider li mhux qed toħloq problemi, din qed taħdem tajjeb ħafna, la darba l-firem kollha jinġabru. l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej tiġi sottomessa lill kummissjoni u l-problemi ewlenina hawnhekk huma dwar xini xinu la newlini ta' smiħ fil-Parlament Ewropew jew inkella ċittadini organizzaturi fuq xi ser jitkellmu l-proċess, il-kontenuti, raġuni wara dan kollu u raġuni għalfejn u ma kienu edin jiproponu li kunem iktar esperti fi smieħ biex bekk id-dialogu mal-membri parlamentari kun iktar konċentrat fuq it-talba u hekk niftemu iktar. Il-Kummissjoni mbagħad ser tirrispondi għat-talba mill-ċittadini Ewropej u mbagħad hemmhekk ma kienx ċara li jom jekk huma jistawx jitolbu u jisaqsu li kwistjoni tiġi imqajma fuq l-aġenda tal-Kummissjoni u li jaħdmu fuqha jew inkella u ma kienux edin jeżerċitaw id-dritt tal-inizjattiva mit-ċittadini u allura dan għandu jiġi illimitat għal talba ta' għat leġislattiv. U f'dan il-kas, ir-risposta il kas ir risposta Il-risposti tal-Komissjoni mhumiex ċari la fl-ewwel eh, skrutinju u laqas fuq eh, x'għandu jsir. Kien ċaru kol meta diskutejna mal-organizzaturi illi qastar fin tagħhom dwar x'għandhom x'jagħmlu wara din li din l-inizjattiva għaċ-ċittadini tiġi sottomessa jew jekk ma tiġix sottomessa minħabba li ma jkunux ġabru Eh, miljon firma. F'dawn il-każijiet il-Parlament qal li għandu l-intenzjoni li jaċċetta petenzjoni u li jmexxi eh, l-inizjattiva l qudiem jew li l-organizzaturi jisaw jużaw l-artiklu 225 li eh, jiprovdi għal l-inizjattiva lill-Parlament l-organizzaturi ma kienu jafu bil-possibilità ta' dan u għalhekk kien hemm bżonn li daw eh, kollhom aktar informazzjonijiet u gwida dwar dawn iż-żewġ punti. Ħammur lura punt ukoll. Xtaqt ngħidilkom illi f'dan il-proċess kollu tal-iżvilupp tal-inizjattiva ta' ċittadini sakemm konna qegħdin ikbu rapport sa' Mejju kienem 46 proposta ma tnej biss irnexxilhom jiġbru miljon firma u ġew sottomessi u kien hemm ismieħ kien hemm 28 irreġistrati u 18 rifjutati mal-ewwel uh, skrutinju. Il-numru qegħdin uh, qiegħed jonqos kien hemm 27 fl-2012 uh, fil-2013 kien hemm 19. Jiġifieri nerġgħu induru lura lejn l-istess mistoqsija kienet werti tal-organizzaturi Eh, kien hemm biżejjed demokrazija mogħtija ir-rekomendazzjonijiet tagħna lek huma daw li ġejjin. Mela, mill-prattika għal emendi għal trattat aħna nqisu illi l-organizzaturi għandhom bżonn appoġġ speċifiku u għalhekk Eh, jista' jinħoloq ċentru għall-inizjattiva ta' ċittadini bħala focal point fejn dawn jistgħu jingħataw pariri dwar l-IT u l-aspetti legali kollha illi huma eh, mitluba li huma relatati. Hemm ukoll il-ħtieġa l kummissjoni eh, tħares lejl għalfejn tiġi aċċettata jew rifjutata din dawn l-CIs jew fir-reġistrazzjoni jew ikella fl-aħħar stadju fil-fazi ta' konklużjoni minnaħa tal-Kummissjoni dwar eh, x'passi għandhom jittieħdu minnaħa tal-Kummissjoni. Hemm ukoll ħtieġa illi il-server tal-Kummissjoni jkun wieħed permanenti u illi intejbu il-software b'xej tal-Kummissjoni permezz ta' dialogu mal-stakeholders kollha. E, e, kollom eżempji ċari ta' x'jaħdem u ma jaħdimx illi jippermettulhom jaħdmu jħadmu dan is-software għal ġbir um, online ta' dawn il-firem. U għalhekk uh, dan għandu jisir mod konġunt u mhux kif il-Kummissjoni tara kif settejbu minn ma titkellem magħhom. Aħ, Il-Parlament eh, Ewropew jew li CSC jistgħu anka forsi jipprovdu traduzzjonijiet, servizzi ta' traduzzjoni għall ECIs u fuq it-trasparenza tal-appoġġ finanzjarju, hemmhekk ukoll hemm limitazzjonijiet il-problema bil-ħtieġa bil-ħtiġijiet finanzjarji tal-ECI huma il-fattu ta' xinu l-appoġġ finanzjarju eżistenti u l-infurzar ta' jekk hemmx interess eh, fi rigward ta' dan eh, l-appoġġ finanzjarju, dan jiddependi biss fuq l-ilmenti tal-ċittadini jew inkella l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Għalek aħna eh, nħossu li jista' jkun hemm rwol aktar sistematiku min-naħa tal-Kummissjoni biex jivverifikaw kull inizjattiva u anka jaraw biex u l-appoġġ finanzjarju eh, jippermetti bekk li mhux wieħed ma jtrattax biss l-menti. Aħna inħossu għandu jkun hemm reviżjoni ta' regolament fl-2015 u aħna tajna xi eżempju wkoll fl-istudju tagħna tal-artikli li jistgħu jiġu riveduti rieżaminati se noqgħod ngħaddihom kollha intom għandkom kollox fid-dokument tagħkom, imma l-aktar ħaġa importanti i probabbli il-kjarifika dwar l-istruttura u l-iskop tal-ismieħ fil-Parlament Ewropew. Forsi huwa tajjeb li wieħed jerġa' jagħmel rieżaminazzjoni tal-regoli tal-proċedura u eh, l-artiklu relatat u r-regoli li huma applikati għal din l-inizjattiva, għal asmiħ eh, marbuta ma' din l-inizjattiva. Aħna nisu u koll il-għandu jkunem eh, revizjoni ta' trattat eko possibli. L-artiklu 11 jista' jiġi revizjonat biex ikun aktar ċaqim nizzel ikun hemm aktar Eh, ċarezza dwar l-inizjattiva tippermettix mhux biss li wieħed jitlob li jkun hemm att leġislattiv jew jekk huwiex limitata għal dan biss. Jiġifieri li wieħed iqajjem il-kustjonijiet mingħajr l-lata leġislattiv jew inkella hux limitat biss għal leġislazzjoni jiena nista nirrispondi kwalinkwa mistoqsija eh, li intom forsi għandkom. Dal-waqt niftaħ il-diskussjoni imma l-ewwel nixtieq naddi il-mikrofonu lil eh, kummissjoni għandi żewġ ismijiet ma nafx minn minnkom ixtieq jitkellem. Jiena Marie Christine Pirone. Anzi, il-mikrofonu għal Marie Christine Pirone. Grazzi, Signora President. Grazzi tal-li tajtuni il-mikrofonu. Jiena naħdem fi eh, fi segretarjat ġenerali li huwa responsabbli minn l-inizjattiva ta' ċittadini għana rajna l-konklużjonijiet li ġew preżentati mill-istudju għadna attenti ħafna eh, għal dak li rajna u kif tafu l-artiklu 22 jistipula illi irrit jiġi um, prezentat rapport l parlament fuq l-elementi u l-enin. E, Ġifri dan ħajitħol kollox mar rapport illi e, ah, ħajġi ippreparat aħna ovvjament għanna kuntat mal-awturi tal-istudju iġifiri e, l-kontribuzzjoni taħħom tista tejna f'dan kollu. Aħna nħossu l-istrument qed jaħdem pjuttost tajjeb fil-bidu kienem eh, naqra intoppi zar anka bl ospitazzjoni tal-website nifisa li issa eh, aħna eh, mill-2012 għat niprovdu għat niprovdu għabxejn u li qed nistennew issa huwa li l-Kummissjoni l-ġdida tibda bil-mandat tagħha u naraw jekk fil-2015 ikunx hemm raġuni għalfejn eh, wieħed jagħmel ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tagħha eh, tal-leġiżlazzjoni eh, stessa. Sadan li ta' tirringrazzjak. Signora Danoka l-ewwel nett. Grazzi, President. Mela. Eh, għandi ġi mistoqsijiet fuq l-istudju. Ma, ma, ma sibtux eh, il-periodu ta' żmien, it-time frame tal-istudju u x'kienet id-data tal-bidu dik ta' l-aħħar eh, involuta fl-istudju ġifieri il numru totali ta' inizjattivi hija marbuta mal-mistoqsija tiegħi dwar il-perjodu ta' żmien fil-kustjoni. Mela, inti qed tgħid illi kien hemm 28 inizjattiva reġistrata ma' 18 minnhom ġew rifjutati. Mela, minn daw it-28 reġistrati, xseħħa umbat bil-komplament, ġifiri, barra dawk it-18, daw ġew konklużi xseħħa minnhom Eh, dawn inizjattivi, daw is-sotto missjonijiet ġabru il-miljun firma x'seħħa aktar eh, fir-rigward tagħhom. U x'passi se jittieħdu? Inti qed illi il kummissjoni tista' tibda' l-atti leġislattivi eh, tuħu l-inizjattiva. Inti għandek data eh, marbuta ma' dan hemm proposti jekk hemm konklużjonijiet eh, saħħu minħabba l-miljun firma. Il-Kummissjoni ġifiri istitom daw għamlet il-proposti taħħa, forsi il-Kummissjoni tista' tirrispondi ma nafx jekk tistax. Ġifiri d-dejta mhijiex ċara sena ilu kena u kol rapport eh, eh, preliminarju fuq din inizjattiva u kienem dejta oħra u safejna fjen lebda inizjattiva ma kienet konkluża dak iż-żmien u eh, din mhix xi ħaġa pożittiva ġifieri xi ħaġa anzi. Mela mistoqsija oħra dwar il-proċedura Mela ġbir eh, tal-firem online naf li hija d-diffikultà ewlenija minħabba li inti tittażel stat membru għal din is-sistema ta' ġbir u tibbaża eh, l-ġbir fuq dan u għalhekk eh, kwistjoni hija komplikata. Inti qed tgħid il-Kummissjoni proponiet is-server tagħha kemm um, l-inizjattiva ġiet mibdija fuq il-server tal-Kummissjoni? Kien hemm xi wħud minn dawn l-inizjattivi illi użaw is-server illi ġabru din is-server tal-Kummissjoni ġveri li ġabru illi ġabru l-miljun firma? Jekk għandek din l-informazzjoni u s-sistema. U l ħaġa importanti eh, huwa li jekk titbiddel xi ħaġa fis-sistema l-ewwel net ovvjament mhux realistiku li xi ħadd jaħseb li trattat jista' jinbidel. Ġifieri il regolament innifsu biss jista' jinbidel u minha li hemm xi għannessa fuq il-ġbir tal-film, fuq id-data elettronika ġbiri. Forsi dak huwa aktar faċli biex eh, jinbidel, imma mbagħad tipproponi xi ħaġa aktar konkreta u min ħajamila din il-kumitat tagħna tal-petizzjoni din hija mistoqsija lill ċer u lis segretarjat Wara dan ir rapport kif se niproċedu? Daw ir-rekomandazzjonijiet eh, eh, marbuta eh, ma, ma regolament tal-2011 dawn aħna kif se niġu involuti fihom bħala kumitat tal-petizzjonijiet. Din tittejjeb dan ir-regolament irid jittejjeb jekk irrid ikun dan is-server tal-Kummissjoni ah, rridu nbidlu l-annes u għannes oħxon jina qrajtu tgħid il-kellima għax jiena kont fil-fatt involuta eh, fil-ġbir eh, ta' firem eh, li kienet ibbażata fuq id-drittijiet tal-minoranzi li ġiet rifjutata u uh, din ġiet rifjutata mill-Kummissjoni b'mod immedjat. Aħna stedinna anka rappresentanti rappresentanti tal-Komissjoni fil-laqat għal grupp nifsu imma marna xinniex namlu lebra progress b'din l-inizjattiva. Din mal-ewwel twafqet, fl-ewwel pass tagħha. Jiġifieri fil-sottomissjoni, fl-ewwel pass ta' sottomissjoni. Imma jekk ikun hemm risposta pożittiva 28 eh, risposta pozittiva. Allura, mbagħad eh, eh, nafu illi aħna l-iktar problema kbira huwa dan is-server, ġifieri l-annes trid jinbidel, min ħajbiddel l-annes ta' regolament u min ħajjuħu l-inizjattiva, dan ħajseħ jew le dawk il-mistoqsijiet tiegħek. Il-Komissjoni ħa tirrispondi meta nkunu ġbarna biżejjed mistoqsijiet. Issa ngħaddi l-mikrofon is-Sinjura Kaufman nifem ir-rol tiegħek fil-inizjattiva ta' ċittadini għalhekk huwa onura jina li inti għedawnek hawnhekk Il-mikrofonu għalik. Grazzi ħafna Signor President tal-ilqajtni b'mod daqshekk ġentili jiena kolli nejt illi ftit minuti ilu jiena għandu ngħid kombinazzjoni fil-fatt illi ħajkun għandu l-prezentazzjoni dwar dan l-istudju minħabba li jiena għandi interess kbir f'dan is-suġġett u ili snin sħaħ naħdem fuq din l inizjativi ta' ċittadini. l għanet qed nixtieq ħafna ħafna lil dawk li prezentaw dan l-istudju, naħseb li verament huwa studju siwi huwa tajjeb li narazzaw daqsxejn iktar mill-qrib. Sfortunatament ma kellix l-opportunità li nagħmel jien dan xogħol iżda lesta li nanalizzaw jekk inħares li l-Ottubru tas-sena id-dira tas-sena 2015 aħna nafu illi fil-Parlament iridu niddeċidu jekk xi bżonn ta' reviżjoni tar-regolament u eh, naraw jekk dan nistaw xamlu ħabba zidda dak il-Kummissjoni ħad tipproponilna u mbagħad se rridu naraw kif aħna nistgħu nwieġbu din mistoqsija u dan l-istudju żgur jistgħu nasa biex nwieġbu din mistoqsija u naraw x'ħan għamlu. Jiena naħseb li fil-Kumitat Soċjali u Ekonomiku aħna wkoll nafu li huma għandhom għal-qalbhom ħafna l-inizjattiva ta' ċittadini ġifiri aħna nafu illi din hija inizjattiva importanti ħafna għal proċess ta' żvilupp. U f'dan il-kuntest nixtieq illi nsemmi żewġ kumbenti oħra dwar l-kwistjonijiet li semmew aħna nafu illi dawn huma suġġetti illi ħin insemmuhom. nsemmuhom. Iġifiri kwestjon ta' traduzzjoni fil-kontest tal-inizjattiva ta' ċittadini jena niftakar li fis-sena 2008-2009 meta diskutejna rapport li kont ktibt jiena ħafna mill-kollegi kienu qalu hemm bżonn illi jkun possibbli li hawnhekk fejn aħna għandna l-apparat tal-interpretazzjoni u għandna l-mezzi tal-interpretazzjoni traduzzjoni importanti illi aħna nħeġġu parteċipazzjoni tal-ċittadini tagħna permezz tal-mezzi li aħna għandna dan huwa punt ewlieni importanti ħafna li aħna rridu nippruvaw e, inbidlu l-perspettiva tagħna dwaru. Apparti minn hekk jiena naħseb illi dwar l-inizjattivi ta' ċittadini kolli ngħid li ma tantx jiena ċerta jekk din l inizjattivi ta' ċittadini kien xdaqshekk diffiċli sabiex e, jifmuha għal dawk in-nies kollha li semmit is-sinjura meta preżentat dan l-istudju ħafna mill-inizjattivi ma kienux permessi u ma kienux eh, fil-fat eh, tajbi ma jistawx ikunu ammessibli u ma ħadmu maħħom u bidlu il-bazi il illi fuqhom kienet imres għal din l-inizjattiva u bekk huma reġgħu għajmu dibattitu fuq dawn l-inizjattivi li ma kienx aċċettati l-ewwel darba. Nixtieq ringrazzja ħafna l kummissjoni tal-appoġġ li qed jagħtu għas-sistema tal-informazzjoni teknoloġija tal-IT aħna nafu il-sistema tal-inizjattiva ta' ċittadini kienet mill-quta ħażin ħafna minħabba li sistema tal-IT ma kienx ċittadan tajba. Tajjeb, u allura aħna nafu li kien hemm ċertu inizjattivi fejn id-data skadenza kienet estiża u bdiet tkun valida mill-ġurnata minn meta għandha tgħoddi l-inizjattiva ta' ċittadini. Minħabba li s sistema tal-IT ma kienx qed taħdem tajjeb, waħna naħsbu li din kienet xi ħaġa importanti ħafna wkoll pass importanti ħata tal-Kummissjoni. Issa l-komment li jmiss fuq l-atti legali naħseb illi aħna fuq livell politiku ma tantx għandna wis flessibilta, naħseb illi hawnhekk fl-artiklu 4 għandna xi ħaġa illi tgħid biċċar il-Kummissjoni għandha bżonn din il-bażi legali ħalibek kif tkun tista' eh, tipproponi għatti legali, tista' tiddeċidi li tirtira wkoll dal-atti legali, iżda aħna nafu l-inizjattiva tal-ċadini huwa strument speċifiku ħafna u naħseb li aħna nafu eżattament għalfejn għandha tintuża din l-inizjattiva grazzi. Marja Orista? Na ευχαριστήσω και την Επιτροπή Grazie ħafna li l-Komissjoni u anka dawk illi eh, għamlu l-istudju u prezentaw. Mela hemm suġġetti l net il-problema politika illi hija korrelata ma' tħaddim ta' demokrazija fil-kuntest ta' l-Unjoni għanna il-sistema ta' demokrazija rappresentativa illi fija il-Kommissjoni għandha rwol Eh, partikolari, l-inizjattiva leġislativa. Imma dana eh, issa eh, edin id-dubitaw ħahna minna ħatana tal-parlament illi aħna lek ħadna azzjoni diretta biex nistiednu li l-Komissjoni għal-inizjattiva leġislativa u dan huwa importanti. Huwa importanti min jieħu l-inizjattiva fil-politika sissa fil-demokrazija rappresentativa l-agenda kienet tiġi stabilita ħafna drabi mill-Kummissjoni. Issa bid-dritt tal-inizjattiva politika anka ċittadini għandhom din il-possibilità eh, tal-inizjattiva u din hija importanti għax l-inizjattiva leġislattiva E, għanda tkun fidejn ċittadini għalek tissejjaħ e, inizjattiva u ma ikunu jistaw għalek jitolbu din il-proposta leġislativa u jitolbu li l-Kummissjoni, per eżempju, biex e, hija tagħmel proposta regolament favur l-ambjent, per eżempju, u jħallu id-dettalji fidejn il-Kummissjoni. Huwa possibbli illi il-proposta tal-Kummissjoni il ma tkunx bizzejed biex tissodisfa l-inizjattiva ta' ċittadini u għalek tkun aktar id-dettaljata il-proposta li tkun ippreżentata me ċittadini e, ġifiri din l-inizjattiva tagħhom u dan huwa l-element politiku ġenerali li rridu nżommu f'moħħna tajjeb għalet il-kummi il-kollega il il anzi illi e, wieħed ma jistax jistieden il-Kummissjoni il kummissjoni Eh, tagħmel xi ħaġa ma jtuha il-kompetenza trid e, e, e, irrid ikun jaqa' fil-qafas ta' kompetenza tal-Kummissjoni huwa hemmhekk li wieħed jista' jgħid fid-dettall eżattament x'se jkun fija il-proposta. Il-proposta tista' tkun waħda ta' analiżi ta' xi regolament l-artiklu wieħed u l-artiklu tnejn. Iġifieri din hija il-parti politika li aħna l-kol naqblu maħamba, imma fil-prattika hemm il problem problemi. Għalfejn sissa mar nexxinniex naraw laqas proposta waħda, saru l-isforzi imma eh, dawn ma kellhom lebda suċċess. Għalfej eh, kien hemm dan nuqqas ta' suċċess. X'inhuwa r-rwol tagħna? Irridu aħna wkoll kunu nafu x'inhuwa r-rwol tagħna. Il-kumitat għandu rwol jew se kunem xi inizjattivi ta' komitati oħra tal-Parlament u jkunu huma li jieħdu l-inizjattiva waħna le. Jekk inizjattiva ma jkollix suċċess, sem bidlu f'petizzjoni tal-massadi jew eh, dawn li joħorġu bl-inizjattiva jistaw jorganizzaw xi konsultazzjoni pubblika Dawn huma kollha mistoqsijiet jiena nirringrazzjakom ta' l-istudju u uh, ħana nirriżaw aktar fil-font u ħan ikkontribwixxu aħna wkoll eh, biex ir-rwol ta' ċittadini li huwa daqshekk importanti eh, eh, u dawn ikunu jistaw E, ikunu jistaw jihdu sem f'din inizjattiva. Għanna ħafna e, ma mistidnin mill-Parlament tal-Mija Namar e, li ġew mistidnin hawnhekk, il-President qed tgħidilhom li missom ġew qabel għax kienaw ħafna dibattitu sabiħ qabel u setgħu jipparteċipaw u jisimgħuha. U jina kontenta ħafna illi inti jgħata, intom qegħdin unek, qegħdin aħna niddiskutu l inizjativa ta' ċittadini jista' jkun li forsi barra l-Unjoni Ewropea din mhix xi ħaġa li intom tafu biha. E, e, huwa studju interessanti għandna studju e, hawnhekk fil-fatt li intom tistgħu takkwistaw ukoll, tistgħu ikolkom tistgħu tieħdu kopja u intom ħossukom liberi li tissieħbu magħna. L-ewwel Peter Jar jitkellem huwa. Grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel qed jiena qed nieħu gost ħafna li għandna dan l-istudju minħabba li aħna mill-bidunet konna għedna li l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropea aħna wellidnija jisna, ħna l-kol kem aħna konna gburin ħafna bil-kontribuzzjoni li aħna għamilna sabiex waqqafna din inizjattiva hija xida tad-demokrazija, simbolu tad-demokrazija Ewropea. Għaddu raġun naħseb li huwa tajjeb li jkun hemm iktar informazzjoni dwar ma nistawx aħna inwarbu nitfaw kollox taħt it tapita aħna eh, rridu narfu x'nu ma kol. ukoll. Jiena u kol illi fil-fatt inħares ukoll li dak li huma n-nuqqasijiet kien hemm żewġ inizjattivi li aħna iddiskutejnihom iżda fil-fatt kellna ħafna firem dwarhom u din irnexxinna nagħmluhom bat aħna rajna li kummissjoni ħadet pożizzjoni dwar l-inizjattivi u minħabba raġunijiet li huma spjegaw ma kienx hemm bżonn illi huma jbidlu l-leġiżlazzjoni jew jagħmlu xi bidliet jew waqfu xirtu affarijiet bħala konsegwenza tal- inizjattivi mbagħad waqafna hemmhekk kolli ngħid, waqaf kollox hemm. Ġifieri forsi nixtieq nitlob lill esperti sabiex jiddu pożizzjoni fuq il-fatt li l-inizjattiva ta' ċittadini għandha tkun daqsxejn iktar funkolanti ħalli dawk li jkunu qegħdin eh, jorganizzaw din l-inizjattivi huma jkunu ħadu bil-serjetà ħafna dan dan il-kas, ġifiri jekk nishtiq nkun forsi iktar ċaru direttu drastiku jekk jina jgħid li eh, xaħat li per eżempju rrit nibda inizjattiva ta' ċittadini, rrit nara eżattament x'tib ta' suġġerimenti jiena għandaħal fil-petizzjoni il-petizzjoni jista' jkollha effett ukoll u forsi jista' jkollha iktar effett. Issa jiena ma nafx jekk dan per eżempju għandu xikun diskuss fuq il-level tal-parlament għalli jkun oppożizzjoni minnaħat tal-parlament Ewropew. Forsi rridu naraw bejnietna bejn il-membri tal-parlament kollu fuq il-level ġenerali kif nistgħu Eh, aħna namlu tantum bat ma nilħu xejn konkret, dan huwa suġġetti li aħna rridu eh, niddiskutu. Daw kienu l-kommenti ta' introduzzjoni u għandi xiftit mistoqsijiet. L-ewwel net kif aħna nistgħu naslu għal bidliet. L-ewwel net jiena naħseb li jekk wieħed ikun f'kapaċi jiġbor miljun fil-fatt firma kif Eh, forsi bil-forsi nirreferu aħna l-periodu ta' sena sabiex jirġabru dawn il-firem minn jgħid li huwa periodu twil wis hemm jgħid li huwa ftit wis u jiena tkellem mal-organizzazzjoni illi tiħossib ismieħ dwar il-kwistjoni ta' jekk kienx hemm xi bidliet li kienu osservati u anke jiena tkellimt fuq eh, ir wol tal- il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Inizjattiva One of Us u jiena naħseb illi importanti l ismi ikun organizzata ben xorz minħabba illi jina naħseb illi il-Kumitat mod ġustifikat kien ħa pożizzjoni kontra l-inizjattiva. Din tista' tiġri iżda jekk eh, il-grupp tal-esperti kunħa ħa pożizzjoni fuq eh, dik l-inizjattiva jisnaw il-ċittadini jasbu illi kien il-parlament kollu li kien kontra din l-inizjattiva. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna rajna illi kien hemm ukoll f'dan il-każ partikolari ħafna stqarrijiet differenti tal minnaħa tal-kumitat tal-esperti u Kien hemm konfrontazzjoni bejn dawk illi jidru fissem il-Parlament Ewropew u l inizjativa ta' ċittadini. Allura l-mistoqsija tiegħi hija jiena naħseb li l-organizzazzjoni ta' smieħ forsi dan għandu jkun xogħol li aħna nieħdu ħsiebu aħna fil-Parlament ħalli aħna nkunu nistgħu niddeċidu hawnhekk meta aħna nkunu qegħdin organizzaw dan ismiħ mbagħad il-kumitati tal-esperti jihdossib il-parti li tikkonċerna l-esperti. Apparti minn hekk jiena naħseb li rridu ngħidu lill-ċittadini li dan huwa strument importanti, il ċittadini jixtiequ jżommu jixtiequ jtejbu huwa jiena nixtieq li konna daċin iktar serjetà fil-proċeduri u anka daqsxejn iktar eh, l-element obbligatorju illi verament nistgħu naslu għal affarijiet ħalli nbidlu l-affarijiet. Jiena naħseb li l-mod kif imxejna s'issa jista' jkun qed inaqqas il-motivazzjoni, grazzi. End of the day, really. Okay, so Grazzi ħafna Iva, dawk kienu ħafna ħafna mistoqsijiet li saqsewkom. Kif meta eccetera ħafna mill-tweġibiet insibhom f'dan l-istudju u nistgħu nitkellmu anke dwar dan iktar tard minħabba jekk tiftakru qabel li kell aħna edna illi kien hemm ċertu smih illi ħanitolbu l-permess dwar u smih fuq l-inizjattiva ta' ċittadini tinsa jinsa propju f'din il-lista ġifieri jiena naħseb li nista' nagħti kopja ta' dan l-istudju anke lill-European Ombudsman u hija interessata wkoll tipparċett tipparteċipa f'avveniment bħal dan. Naħseb li wasal il-waqt li aħna norganizzaw dan l-avveniment qabel april tas sena 2015 qabel ma naslu revizjon ġifiri naħseb li nistgħu nimxu b'dan il-mod. Iżda, issa sabiex nwieġeb il-mistoqsijiet kollha u sabiex nagħti nagħtu lokal iktar parir nixtieq nistieden l-esperta sabiex l-esperta sabiex titkellem mbagħad lir rappreżentanti tal-Kummissjoni. Iva, ħanibda mill-aħħar mistoqsija mbagħad immur l-ewwel waħda fl-aħħar jekk tippermettili. Naħseb li waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti hija kemm ċittadini tieħduha b'serjetà din l-inizjattiva ta' ċittadini. Naħseb li ċittadini għandhom jieħduha bis-serjetà Iva din inizjattiva minħabba li din inizjattiva tiġbor ħafna sforzi kemm fuq il-livell umanitarju kif ukoll fuq il-livell finanzjarju. Jiena naħseb li tista' tkun idea tajba sabiex inkunu eh, qed infasslu nħeġġu l-ċittadin sabiex ifasslu aħjar u b'mod iktar ċar it-talba. Ħalli bekk l-azzjoni tal-Kummissjoni tkun iktar faċli u d-diskussjoni matul ismiħi tkun diskussjoni speċifika ħalli nindirizzaw verament il-kwistjoni li tkun indirizzata fl-inizjativi ta' ċittadini. Jina matul ismiħ li fiħi parteċipajt, jina dejjem ħassejt li d-diskussjoni kienet ta' natura ġenerali wis, ma kienieċ speċifika bizzejet u fl-ħar mill-ħar ma kienx faċli illi aħna nifmu x'inhi eżatt it-talba ta' ċittadin ġifiri iva Naħseb li huwa importanti illi aħna nifukaw fuq it-talba ta' ċittadini. F'ċertu stati membri din l-inizjattiva hija xi ħaġa li hija possibbli, hemm ir-rekwisit li ssir it-talba b'mod formali, jiena mhux qed ngħid illi dan għandu jiġri propju b'dan il-mod, però jiena naħseb illi jekk nagħtu xi tip ta' gwida liċ ċittadini din forsi tista' tkun possibilità. Nistgħu nikkonsidraw ukoll il-possibilità li il-Kummissjoni għandha tkun obbligata illi meta aħna qegħdin nimpon fiċ ċittadini li jridu jfasslu talba tagħhom ma tiktar ċar, għalfejn imbagħad allura ma nitolbux lill-Kummissjoni sabiex ikollhom l-obbligu illi jfasslu proposta l-Parlament Ewropew Mbagħad il-korp leġislattiv jista' jiddeċiedi jekk hux tajjeb illi aħna jkollna leġiżlazzjoni fuq dik il-kwistjoni speċifika. Forsi mhux dasek demokratiku wis qed nibqa' fuq livell tekniku jekk aħna nħallu deċiżjoni sabiex tittieħed biss fuq mill-Kummissjoni. Jiena naħseb li rridu nifukaw fuq il-kompetenza naturalment jekk hemmx leġiżlazzjoni mhix qed toffri valur miżjud jien nista' nifhem talba bħal din. Però naħseb li nistgħu nagħmlu talba lill-Kummissjoni illi għavolja mumiex obbligati mit-trattat li huma jħossuhom obbligati li jipproponu u mbagħad il-leġislatur jiddeċidi. Jiena xtaqtu kol ngħid illi xiftit mal inizjattivi illi fallew ma kienu aċċettati ma kienux imresqa bil-miljun firma illi hemm bżonn. ma kienu ftit minnhom kienu kontenti xorta waħda li nexxielhom ibidlu xi mod il-leġiżlazzjoni minkejja li ma kellhomx biżjed firhem u ma stawx resqu din l-inizjattiva taċ-ċittadin. Ġifieri meta l-inizjattiva eh, tkun qed tikkonsidrata anke jekk ma, ma jkunx hemm din il-miljun firma li hemm bżonn, jekk ikun hemm verament talba li tivverifika verament bżonn jista' jkun leġiżlazzjoni tinbidel xorta waħda għalfejn l-inizjattiva tal-ċittadini biex tikolla daqshekk suċċess. Jiena naħseb illi forsi m'hemmx biżejjed informazzjoni minħabba li meta ċittadini jkunu mitluba sabiex jiffirmaw ma ma kinux eh, ċerti għal xi xed jiffirmaw li kienu tiffermaw l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropea. Forsi jista' jkun hemm iktar kampanji ta' informazzjoni li aħna ninformaw l-ċittadini li għandhom il-possibilità li kollhom din l-inizjattiva ta' ċittadini li jresqu petizzjonijiet illi hija responsabilità tal- eh, parlament li resqu kol ċertu suġġerimenti l-Kommissjoni. Issa, dwar dan il-rapport, nafu illi dan, dan l-istudju sar bejn jannar u Mejju tas sena 2013 aħna koprejna il-bidu, il-fazi tal-bidu, koprejna u koll l-inizjativi kollha illi tnedu iżda naturalment aħna mbagħad fl-10 ta' frar ġejna għawek għoddim il-Parlament Ewropew u ippreżentajna l-ewwel riżultati tal-istudju li kellna li konna minna sissa aħna dakinhar ma kellniex riżultati finali minħabba li smih kien għadu ma sarx. Allura riżultati konna għandna maġbarnihomx. Umbat f'Mejju aħna kellna Sewċ affarijiet li kellhom suċċess naf hemm ħafna li jużaw is-server tal-Kummissjoni m'għandix ċifri preċiżi li nistantikom dwar in-numru ta' nies li jużaw dan is-server. U naħseb illi wiġibtom il-mistoqsijiet, però jekk bist xi mistoqsija naturalment jiena lesta illi nwiġibkom. Forsi l-Kummissjoni sa tista' tagħdini xi ftit kummenti jekk jogħġobkom. Nirringrazzjak, Signora President. L-ewwel net. Ħanwieġeb il-mistoqsija tas-Sinjura Zanoka dwar dak illi ġara 28 inizjattiva illi ma kienx xi xiftit minnhom irtirawhom dawk il-res u għom stess. Xiftit minnhom marna l xilqu dan l-ammont ta' miljun firma allura ma kienux aċċettati. dawk l-inizjattivi li kienu kienem tweġiba pozittiva minnaħa tal-Kommissjoni, kienem ċertu azzjonijiet ta' follow-up li ttieħdu wara. Kienem inizjattivi li kellhom laħqu l-numru ta' miljun firma zda l-proċedura ta' smih kien għadu ma bediex u jista' jkun li huma jiddeċidu li wara ġabru l-firem kollha jiddeċidu ma jixtiequx ikomplu irasqu din l-inizjattiva ta' ċittadini, maħna aħna rridu nistennew ħalli naraw xa jiġri sa l-Parlament Ewropew beda jaħdem u din din um, l-inizjattiva żgur li ħankomplu naħdmu fuq hemm ħafna nies li bħalissa dejjin bil-ġbir tal-ferem għal ċertu inizjattivi ma nafux eżattament fejn waslu. U inti saqsejt mistoqsija wkoll fuq in-numru ta' organizzaturi illi użaw l-website tal-Kummissjoni kien hemm żbatax il-persuna li xtaqgħu jużaw din il-website, is-surjar saqsini mistoqsija dwar Għalfejn, għalfejn aħna għanna periodu ta' sena pala skadenza sabiex nġabru l-firem. Eh, bil-forsi li tikollok xi la ta' skadenza naħseb illi sena hija pjuttost eh, reġonevoli bħala perjodu naħseb meta tikkonsidra kemm hemm ċittadini ġifieri l-isforz li tibqa għaddej kun hemm xi ċertu organizzaturi li ma rnexxilhomx iżommu x-xogħol għaddej tal-ġbir tal-firem. Iżda naturalment jiena naħseb illi din dan il-perjodu ta' sena huwa perjodu tajjeb u xira. Is-Sinjura Kaufman, is-suġġeriment li għamilt inti li aħna nużaw l-infrastruttura tal-Unjoni Ewropea. Iva, naturalment, aħna għanna kuntatt mal-Kumitat Ekonomiku Soċjali u nippruvaw nużaw is-servizzi ta' tradutturi. Mela, le, din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nisploraw, ħalli naraw jekk nistgħux nużawha dan huwa rapport li kelli fl-ewwel ta' April u issa ħajkun f'idejn il-kulaġġ tal-kummissarji l-ġodda ħalli naraw jekk tista' xi tittieħed iktar eh, azzjoni u jekk hemmx bżonn ta' reviżjoni. Irna xina nispiċaw nafsi qabel mill-li xsibna. Mela nishtiq nirringrazzjakom lilkom il-kol tal-li kontu daqsek tolleranti u daqsek moħkom miftuħ u tal-li ħattu paċenzja bija f'din l-ewwel laqa li jiena. Mexxejt, nista' saqsik, Sinjor President, aħna kif ħa nimxu ħajkonna smiħa l ura Iva kifet lek, aħna ħanitolbu permess ħalli norganizzaw smih qabel april tas sena 2015 u bażi tal-riżultati dak is-smih aħna ħajkonna l-President tal-Afko, ħajkonna l-Ombudsman Ewropew, ħajkonna l-esperti, ħajkonna s-soċjetà ċivili, eccetera, eccetera din tkun dan ħajkun l-ewwel pass loġiku li aħna nistgħu nieħdu għal darbohra grazzi tal-paċenzja, grazzi tal-li ħdimtu b'mod daqshekk tajjeb nawguralkom il-lejla tajba.